Good morning, everyone. Rodwa tajba Nil-qakam din il-laqa ta' ħidma fil-komitat tagħna jekk ma' oġġezzjonijiet l-apposta l-agenda l-għal tal-lum hija adottata. Għanna interpretazzjoni 21 lingwa u bħas soltu il-fajl huwa disponibli elettronikament u l-laqa hija web streamed. Aħna elettronikament batna rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi u kemx oġġezzjonijiet aħna nistgħu nikkonsidrawhom approvati. Hemm anki disponibbli il-minuti tal-laqa' tal-20-21 ta' marzu u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nerġa' ngħid anki dawn huma approvati. L-ewwel punt. Fuq l-aġenda tal-lum. Huwa l-innatu bra eh, informazzjoni fuq eh, negozjati għat attualment li huma dejjem bħalissa bejn l-istituzzjonijiet. Għandkom problema bit-traduzzjoni, m'hemmx traduzzjoni? Mhix qed taħdem blima lingwa. Bil-Franċiż. We will try to fix that. U niprovaw nsew, nipprovaw nirranġaw din il-kwistjoni, din il-problema. Nettama li il-tekniċi et jaħdem issa. Tajjeb. Mela fuq il-trialogu fuq il paket ekonomiku ċirkolari. Aħna diġa kena trialogu uh, informali fuq il paket tal-iskart u flimkien mal konsil kena skambju ta' opinjoniet fuq il-kwestjoniet l-iktar importanti politiċi f'dan il-pakket. Il-diskussjoniet kienu bazati fuq il-pożizzjoni tal-Parlament ta' 17 ta' Marzu u anki il-mandat ta' Koreper ta' 18 ta' Marzu. U, u dawn ukoll u risposti fuq l-emendi tal-Parlament, il-differenzi bejn il-Konsil u l-Parlament kien hemm differenzi u dawn inkludu ir-riċiklar tal-miri tal-landfill u anki deroga biex jintlaħqu dawn il-miri. L-approċ anki għal metodu tal kalkulu kif ukoll anki l-iskart alimentari. Minkejja il-differenzi, l diskussjonijiet saru b'atmosfera kostruttiva. U bilna anki li namlu delegaw l-eżenzjonijiet fu eh, l-ġerarkija tal- tal-iskart, eh, iskart alimentari, il-byproducts u l-trialogu li jmiss dejjem informali se jkun fi 26 ta' dan ix-xahar. Għaw xaħat li jixtieq jitkellem fu dan le. Ma issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. ċoħe il rapport fuq l-efficienza enerġetika ta' Sinjura Guteland U dan jfisser nati il-mikrofonu l-rapportar signora Gutteland. Grazzi, President. Grazzi, kollegi. l dawk li ma prezenti dal-ħodu. Jena kontenta ħafna nipprezenta l-opinjoni tiegħi fuq l efficienza enerġetika għal kulħadd. l opinjoni tiegħi dan huwa it-triq l-in futur biex nużaw aħjar rizorsi tagħna u nsibu soluzzjonijiet iktar intelligenti għas-suq tagħna l-Ewropa għandu potenzjal kbir biex iżidu l efficienza u jieħdu passi lejn soċjetà sostenibbli. Li di ila teżisti mill-2012, però imħabba fallimenti fissu u ta' regolamentari maħniċ qed nużaw l-effiċenza għal massimo B'din ir-reviżjoni għandna l-opportunità biex din intejbuha b'mod sinifikattiv. U l-Ewropa għandha għandha tipprova tagħmel dan tagħmel din it-titjib. Dan se jagħmlu l-Ewropa aktar qawwija u li nżommu r-rwol tagħna qawwi biex nersqu lejn eh, soċjetà effiċenti fi risorsi. Li nżidu l-effiċenza jfisser innoħol u miet u eluf u skont l-ambizjoni anki miljuni ta' impjiegi ġodda. Kif inżidu ċertezza għal kumpaniji biex jinvestu, jizviluppaw teknoloġiji ġodda u fl-aħħar il-konsum ta' enerġija niżel mill-2010 waqt li l-GDP tila u nistaw naraw li d dikapling diġa qed iseħħ u għaċar il-miżuri ta' efficienza tal-enerġija għatri jikontribwixu attivament f'dan il rapport anki eh, l ideja hija li nagħtu eh, imbutatura l-impjigi finanzi u l-investimenti tajba modelli juru illi eh, huwa possibbli li nżidu l-impjegi b'dan il-mod. Aħna nitkellmu fuq kif kemm aħna ambizjużi fil-mira tagħna nistgħu noħolqu bejn 400,000 sa 5 miljuni ta' impiegi ġodda. E, dan din il-mira ħatuħlu anki benefiċċji għal saħħa ta' ċittadini Ewropej, għax nistgħu nsalvaw eluf ta' ħajjiet kull sena kien naqsu it-nġis fl-arja. Għanna l-possibilità anki tejbu situazzjoni għal miljuni illi ibatu mill-povertà eh, tal-enerġija. U eh, irridu eh, dan il-mod natu priorità da kontra l-faqar. L-użu tal-enerġija eh, eh, twassal anki għal biex ikun hemm kontijiet iktar baxxi. Illi nżidu l-anijiet tal-efficienza jfisser anki li neħu il-etniġis waqt li nżidu anki l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Proposti fil rapport se jżidu dan b'mod sinifikattiv u fil-periodu bejn il-2021 sa 30 il-tnaqqis tal-importazzjoni se jifrankaw 288 biljuni il-rapport tal-NV proponu eh, mira vinkolanti tal-40% għal-2030. Aħna għedin impoġġu pedament għal-futur u l-evalwazzjoni tal-impatt tal komissjoni turi il dan din il-mira tal-40% hija l-iktar waħda il hija kost effiċenti fil-perspettiva twila. Nistgħu nagħmlu anki ħafna fuq livell nazzjonali, allora l-rapport introduka introduċi eh, um, miri vinkolanti nazjonali sal-2017 u dana se jizid il-titjib fuq livell nazjonali se jżidu l-prediċibilità u ċertezza l-investimenti. Illi ma neġilu. Barra minnek, rapport proponi li l-obligi biex eh, namlu renovazzjoni tal-bini pubbliċi fil-artikolu 5 et jiġi estis biex ikkopri il-korpi kollha pubbliċi il-bini għandu potenzjal partikolari biex iżid l-efficienza enerġetika u rridu nizguraw li namlu dan kemm jista' jkun possibbli. U dawn il-pożizzjonijiet kollha diġà ġew eh, konfermati u adottati mill-Parlament Ewropew. F'ħafna okkażjonijiet u l-aħħar darba kienet ta' sena ilu biss, aħna minn dak iż-żmien għandna wkoll ftehim ta' Pariġi illi iżid anki il-talbiet tal-Unjoni Ewropea biex nżidu responsabilitana fl-isforzi tagħna. Aħna ma nistgħux namlu pożizzjoni fil-Parlament u mbagħad nabbandunawha meta niġu għal leġislazzjoni. Aħna għanna għanna nikonsidraw kien reputazzjoni tagħna. U fl-aħħar xi ħaġa fuq l-smart meters illi il-Komissjoni inkludiet fil-proposta tagħha. Dawn l-smart meters għandhom potenzjal qawwi il-metering jisir meta jkun kost efficienti u proporzjonali biex ma biex soluzzjoni toħrajn ma jkunux eh, possibbli. Hemm anki soluzzjoni fuq eh, bini bħafna appartamenti fuq il-tisħin u fuq il-masħun u dan iġi inkluż fil- fil-kera. Fil u nistaw anki nħu, dan jista' joħloq anki eh, tipi ġodda ta' faqar eh, tal-enerġija. Il-familji ma jistawx eh, ibatu bil-bart sempliciment mħabba regolamentazzjoni. Dawn smart meters tista' tkun alternativa u jagħmel iktar sens li natu priorità għal tipi oħrajn ta' ta' titip u l-soluzzjoni l-iktar kost efficienti. Eh, biex nżidu u biex nżidu l-efficienza tal-bini jintazlu. Naturalment, l-invitat l-opinjoni u l-kompetenza principali hija fil-kollegi tal-Komitat ITRE. Jien naħseb il-Parlament benefika minn pożizzjoni qawwija fid-ħidma li għanna u unħarż u qoddim li naħdmu mal-kollegi fil-gruppi politiċi l-oħrajn. Il-skadenza l emendi Ija, fl-14 ta' ta' dan ix-xahar, grazzi. Grazzi, Sinjura Guteland, illi tatna tant ħbar tajba għanna nazlu b'dan il-rapport li huwa fl-interess ta' kulħadd. Isur Belet, grazzi President, grazzi rapporter. Jiena mhux eh, se referi għal Trump, Trump li se joħroġ mill-ftejm ta' Pariġi li din hija ħaġa stupida u u eh, ma nistaw namlu xejn, ma nistaw ximbidlu anki l-bżonnijiet li nkomplu fid din it-triq biex ninvestu fl-efficienza enerġetika. U naħseb il kulħadd jaqbel fuq din il-pożizzjoni. Aħna konvinti li rridu nikkonċentraw l-isforzi tagħna fuq dawn is-setturi li dawk li għandhom l-ikbar potenzjal u b'mod partikolari il-bini. Permetu li ngħid ukoll li bħala shadow rapporter anki fit-TTS biex li proponi xaħġa anke fil-Italjan xaqsu ma l-ITS illi rridu nħarsu lejn anki dawk l-attivitajiet barra mill-ITS għax il-diskussjoni ta' d-dajjien anki mħabba l-intek iktaroli tal-MSR għandu jkun intenzjoni tagħna illi ninċentivaw l-istati membri biex jizidu l-potenzjal setturi oħrajn u mbagħad fuq il-miri vinkolanti. U inti diġà għamilt referenza għal ITRE, jitte il-rapporter. Il-rapporter Isur Girek, eh, li huwa membru tal-grupp tagħkom, qed jipproponi mirat bejn 30 u l-40 fil-mija. Irridu nikkonsidrawa din proposta u forsa forsi iktar hemm ċans li eh, tikseb maġġoranza fil-plenarja. Ma nafux, ma rridu eh, nħarsu lejn din proposta bħala kompromess. Hemm ħafna tħassib li forsi illi dawn il-miri m'għandhomx ikun vinkolanti fuq livell nazzjonali u tista' tkun anki ir-riżultat. U hemm ħafna tħassib anki fuq kif nistgħu eh, naslu għal mira ġenerali. Għandu ikun possibbli jiena konvint Eh, illi nħu għad il-mira. Naturalment, jekk il komissjoni tkompli fl-isforzi ta' svilupp ta' mekanizmi u strumenti biex jizguraw li dan dil-mira tista' tintlaħa. U jien nagħmel referenza għal miżuri fuq l-ambjent, fuq l-enerġija, fuq it-trasport. B'din il-kondizjoni, aħna konvinti li huwa possibbli li din il-mira fuq livell tal-Unjoni Ewropea kollha. U mbagħad fuq l-SMEs Il-rapporter għamlet referenza għall-importanza għal audits enerġetiċi fuq l-SMEs e, e għadja tajba dina biex nwaslu għal titjib hemm ħafna potenzjal fil-SMEs u għana konvinti illi l-istati membri kol għandhom e, inidu l-mekanizmi principali għal dan. Ek għandux ikun obbligatorju maħniex konventi, ek għandux iġi stimulat, Iva, naqblu fuq dan, naqblu fuq Eh, l-istrumenti ma fuq il-obbligatorjetà nistgħu niddiskutu. u għed mill laħar punti President, kollegi, rapporter, hija il-proposta ta' rapporter fuq l-artikolu 5 illi mhuwiex fl-ambitu ta' mhuwiex parti mill-proposta ta' Kommissjoni. Però aħna naqblu ma' rapporter illi dan l-artikolu 5 rridu niddiskutuh u nużaw din l-opportunità biex l inwessaw eh, dan l-artikolu għal eh, elementi kollha pubbliċi u ma nħallux limitat. Eh, Nista' ngħid li din proposta tista' torbot fuq il- fuq la poċtana, tista' jkolla la poċtana. Grazzi għajt il-President Sur Issa kellim li miss il signora Vishnevska. Eżis kollegi, l-ewwel nett grazzi għal dan l-abbozz ta' opinjoni, grazzi għal konsultazzjonijiet u laqat illi saru ma' Shadow Rapporteur. Aħna naqblu ma' dak illi għattu mod partikolari fuq l-artiklu 9 wieħed irridu nużaw metodi ġodda sab għal binjiet u rridu u koll naddataw għal kull situazzjoni rridu naraw xinu possibli anki minn livell ekonomiku. Uh, eh, Iqaftit, Sinjura Viġnevska, għalix eh, kienem mal darboħra problema teknika. Mela, grazzi l-rapporters. Ringrazja l-rapporters tal-appoċ un appoġġa fuq l-artiklu 10a. Jina nemmen illi sistemi ġodda eh, ta' tisħin f'ħafna appartamenti għandu jiġi adattat għal situazzjoni pragmatika, per eżempju il-possibilitajiet tekniċi, il-possibilitajiet ekonomiċi tal-situazzjoni, għandu jkun anki proporzjonali eh, lejn it-fadili li jinkiseb. E, minnaħa teknika eh, tal-użu tal-enerġija, un-baħt huma jiddeferixu ħafna jiddependi minn kemmu għadim il-bini u anki fatturi oħrajn, u anki fuq fejn huma dawn il-bini ġeografikament. Il-evalwazzjoni tal-Kommissjoni hija ottimista ħafna, però rridu nkunu iktar realisti. U natu, impoġuha f'kontest, f'kuntest. Jiena nilqa ir-risposta tal-Kummissjoni eh, fuq l-artikolu 5 u dan jwasanni fil-setturi fejn ma naqbilx ma' rapporter, waħda minn dan huwa il-mira tal-40%. Il-pożizzjoni eh, tar-rapporter eh, trid eh, mira vinkolanti mal-Unjoni Ewropea kollha u din hija koerenti mal-pożizzjoni tal-Parlament eh, preċedenti, miex sorpriża, però għalija hija problema. Jina naqbel illi l-efficienza enerġetika u għammot biex naqsu l-emissjonijiet tal-karbonju mod eccellenti u biex anki nilħu l-efficienza fir rizorsi però jiena naħseb li ranna nikonsideraw ħafna soluzzjonijiet differenti, per eżempju approċċi politiċi barra minn dawk teknoloġiċi. Politikament aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-pożizzjonijiet tal-Istati membri fuq livell tal-Kunsill huma adottaw pożizzjonijiet koerenti ma' trattati, però il il-pozizjoni tal-Komissjoni tmur li lem il-mandat tal-Kunsill. Allora fil-fat qed jiddiskutu b'mod eh, imqajjem fil-Kunsill. Aħna b'dawn il-proposti eh, se jkollna żlieda ma l-Istati membri u ma naħsibx li din ġlieda l-istaw nirbħu. Il-pożizzjoni tal-Istati membri għandhom ġustifikazzjonijiet għax huma bażati fuq kwistjonijiet differenti, teknoloġiċi, illi joħorġu minn proposta. Il-kisbiet eh, teknoloġiċi għandhom u eh, wieħed jista' jilħaq bihom eh, limitu u dan din il-mira tal fil-mija hija bidla radikali u ma nistax assolutament naqbel magħha. Ma naqbilx lanqas mal-artikolu 21 li huwa bidla differenta differenti bidla kbira. l-artiklu 7 fuq il-flessibilità, allora jiena ma nifimx it-ħassib ta' rapporter fuq il-punt 21. Ah, ma naqbilx kemm mal-pożizzjoni tar rapporter u anki fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il-faqar enerġetiku. Kif il-Kummissjoni waslet għal kalkolu tal-faqar enerġetiku qed ineħħi ir-responsabilità ta' din il-kwistjoni fuq l-Istati membri. Eh, minar ma nikkonsidraw li mem lebda metodologija eh, wahda, wahdanija biex wieħed jikkalkola din il-kwistjoni. Nistgħu nitkellmu fuq it-tfaddil enerġetiku jekk il-nies foqra jistgħu verament jil-ħoħ dawn il-kalkuli jistgħu iwaslu għal eh, fatt li l-investituri iwaħlu f'ċerti Eh, setturi tal-popolazzjoni jista' jwassal anki għal biex intellaw il-kontijiet enerġetiċi. Grazzi ħafna. Issa għanna Is-Sur Javor. Grazzi, President. U jien ixtenni ringrazzja l-rapporter għal bosta dokumentu anki għal kooperazzjoni eccellenti eh, waqt il-preparazzjoni tal-opinjoni. Aħna ħodorna poġġaw il-abbozz specialment fuq kwistjonijiet speċifiċi u dawn inkludu level ta' ambizjoni jena ħossi li il-mira tal-40% diġa u maqbul mill-parlament u nemmen u kon illi hija ħaġa li nistgħu niksbu. Mhix ħolma, hija ħaġa li nistgħu nilħu pratikament mhux biss mill-punt di vista tekniku imma anki bil-kondizjoni tassu attuali. U anki il-mira iktar olja iżid anki l enerġetiku dan fl-aħħar iwassal għal kontijiet iktar baxxi għal eh, familji u għal istati membri. Napoġġaw anki il-miri vinkolanti nazjonali, nħossu li l-mira miex biss biex nilħu il-mira ġenerali tal-Unjoni Ewropea, ma biex noħolqu uh, situazzjoni għall-Istati membri. Unħoss anki l-investimenti enerġetiċi jistaw jikontribwixxu ħafna għal kompetitività tal-ekonomija eh, tal-ekonomiji eh, tal-Istati membri u, u meta nħarsu lejn differenza bejn l-Istati membri dawk li mxew il-qoddim f'dawn miżuri u dawk li baqgħu lura dan se wasal għal eh, vojt kompetitiv fil-kontinent kollu u, u din ħaġa illi miex tajba għal stati membri tal-vant u ma nisfimomx illi eh, huma qed jopponu eh, dawn il-miri vinkolanti għax dinja l-aħjar opportunità li għom biex jagħmlu kull ma jistgħu biex eh, jirħu dawn il-miri u jinvestu fl efficienza tal-enerġija. U aħna nagħmlu wkoll fuq l-artiklu 7 Eh, illi għandu jiġi inkluż anki settur ta' trasport fil-regolament u aħna nopponu anki l-eżenzjonijiet illi fih l-artikolu. Il-25% illi huwa propost mill-rapporter huwa il-minimu, però jina naħseb illi dawn l-eżenzjonijiet għanna nneħħuhom. U aħna nappoġġaw ukoll il-kommenti fu il-faqar enerġetiku u jinaħseb illi fuq dan l-istati membri jistaw anki jorbtu fuq il-fondi Ewropej biex jirsolvu din il-problema. U, għek illi jistaw jużaw dawn il-fondi Ewropew biex jgħatu sossidi dawk il-gruppi soċjali u dawk il-familji li għandhom bżon verament u jistaw jorbtu fuq l-appoċ u l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Uh, eh, Mu biex waħedhom f'din il-ġlieda u mbagħad hemm xi punti oħrajn ftit li nixtiequ nżidu fir-rapport aħna nħossu l-Unjoni Ewropea għandha tkompli s-sistema attwali u tibni fuq il-miżuri kumulativi nazzjonali u dana ifisser illi eh, jerġa' jiġi konsidrat il-puntat luq. Nixtiequ nżidu anke l-perspettiva fi żmien it-twil tal-ftejm eh, ta' Pariġi u l-2050 fid-dekorbanizzazzjoni. Eh, u fl-aħħar nħoss li element ewlieni għal enerġija għal efficienza enerġetika hija hija fil-finanzjamenti minn fejn ġejjin u minn fejn jiġu l-investimenti u kif jintefqu. Kwestjoni hija li nimmobilitaw il-fondi privati dana ifisser illi rridu nikkonvinċu l-investimenti privati u l-kumpaniji privati li huma lesti qegħdin jappoġġawhom dawn il-miri ta' enerġija aktar oljien. U huma kull m'għandhom bżonn li kun hemm regolamentazzjoni stabbli u prediċibbli minnaħat l-Unjoni Ewropea u anki minnaħat l-Istati Membri. Din għandna natu aħna u l-fondi pubbliċi, anki l-fondi Ewropej għandhom jimmiraw lejn il-gruppi vulnerabli u dan jinkludu anki l-komunitajiet Roma u u il-komunitajiet li ġeji mill-immigrazzjoni, eccetera, u fl-aħħar naħseb li għandna nsibu soluzzjoni għal situazzjoni speċifiċi fl-istati membri fejn l-efficienza enerġetika għandhom jiġu inċentivati b'mod differenti imħabba sistemi ta' bini differenti, eh, differenzi anki fil-mix bejn il- investimenti privati u pubbliċi, ma dinja possibbli għandu jkollna regolamentazzjonijiet ambizjużi fuq l-efficienza enerġetika li jkunu anki vinkolanti fuq livell tal-Stat membri u e, e, e, il-kwistjoni importanti għal finanzjamenti u rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex napoġġaw u niproteġġu il-familji il, il, il, il, il far. Grazie il signora Evi. grazie President. Jena għad nitkellem flok il-kollega Pedicini. U sen naqra xi kummenti tiegħu u mbagħad sen żid pożizzjonijiet tiegħi personali fuq dan ir-rapport fuq ir-reviżjoni tal-direttiva fuq l-efficienza enerġetika. Nirringrazzja ir-rapportera għal-ħidma tagħha u li preżentatilna u aħna naqblu ħafna maħħa mod ġenerali naqblu mal-bidliet li qed proponi b'mod partikolari fuq il-miri tal-40% aħna naqblu perfettament u naqblu aħna wkoll li għandu jkun mira vinkolanti fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew. Għall-istati membri kolla, U dan huwa importanti ħafna lina għax bekk inkunu qegħdin nittraduċu fil-konkretezza il-miżuri li l-istati membri jistgħu joħolqu biex jinvestu verament u jtejbu l-efficienza tal-enerġija. U mhux biss dawk l-istati membri li huma liktar iktar bravi, liktar iktar uh, eh, proattivi, liktar li jagħmlu proposti jistgħu jkomplu fuq din id-direttiva, ma kulħadd l-istati membri kollha Eh, biex ikunu jistaw jihqu din il-mira. U koll imħabba fil-fat li l-aħjar enerġija hija dik li ma nużawx, li ma naħlux. U għal daqstant potenzjal kbir eh, f'termini ekonomiċi u ambientali għedin u dimna u għandhom ikunu għandhom għandhom jirċevu inċentivi tagħna. U dana jista' jsir jekk ikonna ambizzjuż iktar eh, mira iktar ambizzjuża u iktar fattibli kif qed tagħmel il-Kummissjoni. Naqbel mal-proposta illi nneħħu xi ftit mill-flessibilitajiet u speċjalment l-esklużjoni ta' settur ta' trasport. Il-trasport għandu jiġi inkluż. Diġà illum huwa 30% tal-enerġija ħarija, allora huwa importanti u urġenti li anki dawn jikontribwixxu għal għanijiet ta' tfaddil tal-enerġija. U nistgħu ntejbu ħafna dan f'dan is-settur. Inżid ħaġa waħda fuq dak li għal sissa u fuq dak li għallu anki l-kollegi, il-proposti kollha eh, li juma iva importanti ħafna fuq il-potenzjal ta' dan l-istrument eh, biex nkunu nistgħu nafaċċaw il-problemi ta' faqar tal-enerġija l possibilità li wieħed joħloq anki impigi. Dawn kollha għandhom ikunu appoġġati. U nżid din il-ħaġa għalina u għal-Moviment 5 eh, Stelle u importanti illi jirnexilna nisseparaw l-investimenti fil-efficienza tal-enerġija in ġenerali eh, mill-kalkoli tal-pat ta' stabilità. U dan huwa punt importanti ħafna u nittama li fil-komitat tagħna jista' jiġi aċċettat. Kif qalu kol il-kollega Javor, aħna u dimna għanna għanna u dimna issa investimenti li jistaw iġibu tħul eh, anki fil-żmien medju u nistaw aħna ninċentivawhom u nistaw nistimulawhom kemm jista' jkun u nistimulaw is-suq illi però dawn l-investimenti għandhom ikunu separati mill-patta stabilità m'għandhomx jiġu kalkolati fil-patta eh, tal-stabilità u nirringrazzja il-rapportar u se jkun hemm kooperazzjoni eccellenti. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Signora Godin. <laughs> Merci, madame. Grazie, Signora President. Jena qed nitkellem uh, fl-assenza ta' signora Godin imma se nippreżenta il-kummenti tagħha Nixtieq ukoll nirringrazzja l rapporter għax-xogħol tagħha tan labbozz ta' opinjoni fuq l efficienza enerġetika jikkonferma il-direttiva attwali fil eis tal-fenomenu ta' prekarjetà enerġetika hija it-triq it-tajba anki jekk iridu niftakru li ħafna drabi l-faqar enerġetiku huwa dovut għal eh, miżuri ta' austerità imposti mill-gvernijiet fuq iċ-ċittadini fil-politika esterna Eh, tal-Unjoni Ewropea hija ma tantx tiftija u ma tantx tiffavorixxi l-istabilità tal-prezzijiet tal-enerġija u għalhekk l-investituri u l-industrija eh, diffiċilment tista' tapplika eh, dispożizzjoni ta' direttiva attwali. L-Unjoni Ewropea tittoqgħod attenta li ma tikkompensax il-ħruġ tal-Istati Uniti mill-frejm ta' Pariġi fuq dak li għandu xaqsam mal-effiċjenza enerġetika għaskapitu eh, li eh, tkompli eh, tħaffef l-industrializzazzjoni li qiegħda tkun diżastruża. F'termini ta' effiċjenza enerġetika, dana m'għandux issir askapitu tal-industrija tagħna u l-impjiegi tagħna. Ah, jiena se nipproponi xi emendi sabiex din id-direttiva tqis ukoll dan it-ħassib li jiena għandi. Grazzi. Um, Grazzjak. Issa l-kelma l-kollegi li jixtiequ jitkellmu. Signora Liz, Sir Liz. grazie ħafna. Grazie ħafna eh, għalla tħejja u kol. Nista nappoġġa l-punti ewlenin eh, fl axar snin kull jum biljun euro jintefa' fuq l-importazzjoni tal-fossil fuels. U jekk dawn il flejs ikun disponibli għal SMEs u għal industriji tagħna nistgħu ninvestuh għal fl-enerġija, fl-efficienza tal-enerġija, jintef aħjar il flejs għax fl-efficienza tal-enerġija m'għandniex il-carbon leakage, għax għet ninvestu fl-Unjoni Ewropea u vantaġ kbir u li dan għajmur fl-ITS u fl-ITS trid tiżgura li m'hemmx il-carbon leakage u nix nżid l-enerġija minn sorsi rinnovabbli wkoll nappoġġawhom. Il-kalkoli ta' dawn huwa infinit, tana ma tantx huwa minnu jiena kont parti mill-kampanja eh, elettorali u fil-rigward tal-enerġija mir-riħ nies huma xettiċi jekk tibqa' testendi il-dawn it-turbini. il dawn turbini il turbini in-nies huma xettiċi rritu nsidu l-effiċenza tal-enerġija u l-miri tagħna billi eh, nifrankaw l-enerġija, minfall l-enerġija, l-aħjar l-effiċenza tal-enerġija hija l-enerġija li ma tintużax. Fl-artiklu 7 għanna eh, sigurtà fil-pjanar fit-tul biex ma eh, imur li l-en mill-2030 u jibat messaċċar li fit-tul aħna verament nixtiequ nappoġġaw dawk li qed jinvestu fl effiċjenza tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. U qed nara passi l-qudiem kbar li l-Kummissjoni għamlet fil-permessa proposta ta' 30% għax tikkalkolati. U jekk tħares lejn il-kondizzjonijiet l-oħra eh, proposti mill-Kummissjoni, se jkonna se nkunu ksibna eżiet mill għani taħt Pariġi għax kena 27% pala mira eh, emmek jena xettiku fil-gwart tal-40% eh, jena nara fil-Parlament deċeda jena fil 2014 jena fil-bidu kontet et nafa sal dan għax kien kellu bazi tajba f'dak iż-żmien, minn dak iż-żmien ehm, l-affarijiet bidlu u tlifna tlet snin eh, ta' tħejjiet u diffiċi biex niksbu l-mira tal-40% u maħniġ se niksbu l-miri vinkolanti nazjonali għall-40% bekk maħniġ nafsa fuq dan kif intqal il-35% bħala mira. Dottor Rapporter tal-litra u koll et jajdan u nasab li dinja ħagġa tajba ma naqbilx ma kolmand għal Mr. Girik iżda kienem affarijiet li ma kienu xċari u anki deruli li kienu strambi u punt tal ħarfe fil-PPE għanna tħassib u nsemmuħ u koll u ndirizzaw ma rridux eh, il-politika tal-efficienza tal-enerġija li twaqqaf il-tkabbir ekonomiku jekk nimponu kondizjoniet fuq l-industrija li ma jistax jiproduċu iżjed għax għandhom bżonn iżjed enerġija dan jkun ħażin ma naħsibx li dak il-lan tal-proposta tal-Kommissjoni għandha tkun iżjed ċara biex dina ma seħx meta jkollok l-implementazzjoni nazzjonali ma ħniex qed imwaqaf fuq tkabbir qed intejbu l-effiċenza. U l-aħħar punt, eh, President, il-Komitat tal-Itre fi waqt negozjati fuq l-NSR għalu li se jkun l regola 53 plus sista eh, li ċe mux għet jaċċetta iżjed għanna nibqaw sodi għanna nmorru fil-komitat ta' konferenza u nsemmu dan il-punt emme għax din hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal-Kumitat tal-Ambjent u kollu mhux biss litre kien hemm weda mill-litre għandna ninsistu fuqha u r-relatur għandu jkun prezenti fit trialogu Grazzi ħafna. Sir Ikat. Grazzi ħafna. Signora President, jina se nitkellem fil-qosor. Għax il-kollega tiegħi diġà għal dak li xtaqna eh, naraw hemmhekk iżda xtaqna nefasidza li dejjem kritikaw il komissjoni iżda forsi għal darba nista' nkun anke pozittiv dwar il komissjoni Naf li qed nsir dajjef eh, per dan. Jiena le għadni ma tħħġ fil-gvern. Le, naf, naf li da xokk għal kulħadd iżda eh, xi kultanti kontajja tajjeb li nagħmlu l-punt li hawnhekk il-Kummissjoni il kummissjoni et eh, tara fl-importanza tal-efficienza tal-enerġija. U meta nitkellmu dwar l-efficienza, l-ewwel net irridu eh, irridu nwettqu l-proposti leġislattivi u jiena bekk kontent li l-Kummissjoni għal darba qed tiġilet hawnhekk qed tibda ġlieda mal-Kunsill naħseb illi dik hija ħaġa tajba. Iżda ovvjament, u żgur li kulħadd eh, jaħseb li dan huwa ovvju, il-Kummissjoni tiġilet isu mux bil-qawwa tas-solt tagħha u naħseb li għanna eh, nresu l-punt li għanna aħna għat d dibattitu li għanna konna mal-Konsil jekk tħarsu lejn l efficienza tal-enerġija kif dan jaffetwa l-kwalità tal-arja, l-impiegi, l-inqas importazzjoni, l-sigurezza tal-enerġija, dawn l-indikaturi kollha miżjudin apparti mit-tnaqis tal-gassijiet effett serra, eh, kulħadd qed jirbaħ hawnhekk jekk maħdix semwet oħdan se nittilfu l-aħjar għażla biex niksbu l-anijiet tal-taħt Pariġi. U fil-evalwazzjoni tal-impatt hija ċara iżjed nimmiraw il-miri jien iżjed ikonna riżultati. U peress li l-Parlament dejjem għafa sal-dan għanna najdu l komissjoni nirringrazzjakom tal-li jett tamlu pressjoni fuq il-Konsil. Aħna se namlu iżjed minnek, pero mira iżjed ambizjuża x'aħna rajna l-evalwazzjoni tal-impatt tagħkom iżda anke biex tkun vinkolanti fuq il-livell nazzjonali għax għandna wis fiduċa mill-naħa tal-Kummissjoni fil-proposta tal-Gvernanza u naħseb li dan se jċarrat mill-Kunsill ukoll bekk għandna niżguraw li fuq il-livell nazzjonali għandna miri vinkolanti wkoll. L-aħħar punt wara li kont pozittiv daqshekk il-Kummissjoni jiena qed nistenna xi ħaġa minn għandkom ovvjament u dan għandu x'aqsa mat-trasport jiena nappoġġa l-rapporter biex tinkludu il-trasport għax dan huwa settur fejn l-effiċenza hija neqsa kif nafu u din għandha tiġi komplementata eh, mill-proposti tal-politika mill-Kummissjoni biex niżguraw li dawn il-miri jkunu fissati biex il-settur tat-trasport ehm, iwetta il-tnaqis tal-diossidu tal-karbonju, il kummissjoni għandha tagħmel hekk permezz tal-għanijiet ambizjużi fil-miġi tal-diossidu ta' karbonju għal kull kilometru u dan għandu ikun għal 2025 għas iżjed bikri ikun il-trasport iżjed ikunu jilħu dan l u verament nisaw najdu l-efficienza tal-enerġija tkun l-ewwel u bekk qed nistenna dan minnaħa tal-Komissjoni bekk il-kollegi jistgħu jaraw li jiena qed nitkellem passotu. Sur Florence. tajjeb, rabta olandiza interessanti mal-Komissjoni, x'se jiġri jekk tidħol fil-gvern fil-fatt. Naħseb illi dan ir-rapport huwa importanti u interessanti ħafna preċisament għax għanna impenn fl-industrija biex l-industrija tikseb miri għoljien. U jekk nkunu attivi għonek fis settur tal-NG, eh, kif eh, dan huwa importanti ħafna jekk nġildu fuq l-40% jew le, ma nasibx li dan huwa daqstant importanti, nasib iżjed importanti fl-Awstrija f'pajjiżi eh, u eh, iżjed mill-Olanda kien hemm tentattivi għal ħafna sin biex jinforzaw l-effiċjenza tal-enerġija fil-bini u fallejna kull darba. Fl-Awstrija għandek miri għal 1% jew 0.5% jistaw jiksbu l-flejjes biex Eh, trid eh, biex jiksbu dan il-level tal-efficienza, iżda l-efficienza miex qed tiżdied intenzjonijiet nobli eh, anke tal fiċi President, iżda għax għanna l-għanijiet tajbin, dana ma mm, mm, l-intenzjoni tajba ma jfessirx li l-popolazzjoni jaqblu maħna, tajjeb jek naraw li l-poplu jimplementaw il-miri nazjonali taħħom stess fi djarom, jekk mux sen jinnexxinna nipperswadu il-popolazzjoni jaqblu magħna anki jekk hemm il-flejjes disponibbli qed għandna nsaqsu għaliex qed iseħħdan. Din mhix kwestjoni ta' burokrazija għax ma nistawx nipperswadu nies biex jitlu Signora Meisner. Grazzi. Nasab li kulħadd jaqbel illi. Li biex niksbu l-għaniet ta' Pariġi eh, l-efficienza tal-enerġija għandha rwol u l-għaniet tal-2020 kienu eh, ambizjuzi eh, ftit wis Umbat hemm Trump fl-Istati Uniti li joħroġ minn Pariġi u bekk iżiet importanti li l-Ewropa qed tmexxi u għanna intejbu l-efficienza tal-enerġija, iżda intqal li 40% għanna naraw kif nistaw e, jista' jkollna approċ bilanċatu u x'inhu Eżempju wieħed, aħna rridu l-enerġija minn sorsi rinnovabbli, rridu jkollna iżjed e, enerġija mill-riħ minn fuq il-baħar, iżda rridu l-azzar irridu niproduċu l-azzar għall-enerġija u ma nistax ikun effiċenti minnajr l-azzar u bekk għanna niproċedu b'mod bilanċat. Ovvjament għanna jkunu iżjed ambizjużi u l-għaniet għanna jkunu iżjed oljien, iżda għanna bżon il-flessibilita u għanna nizguraw li l-industrija ma tintlaqqax wis u inħas lej l-istampa kollha, trasport huwa parti minnu għal effiċenza tal-enerġija għandek id-dekarbonizzazzjoni ehm, illi qed seħ għal trasport hemm ħafna x'isir hemmhekk. Iżda għanna nħarsu li l-istampa kollha kemm hi mhux biss f'rigward tat-trasport u l-użu tal-enerġija u li nkunu iżjed effiċenti, Iżda illi naħolqu sistemi intelligenti oħra, sistemi ġodda biex naqsu il-konsum tal-enerġija, l-avjazzjoni u kol hemm ħafna oqsma illi għandhom sema hawnhekk mhux biss eh, l-efficienza tal-enerġija u l-ambjent rridu nħassu lejn l-istampa kollha x'jaħdem għall-industrija biex nrawmu l kuxenza eh, fil-pubbliku in ġenerali. Aħna qed naqblu hawnhekk. Għandna nistudjaw dan bir-reqqa naħseb ir-rapport huwa u nixtieq ningrazzja relatur għall-input. Signor Dali issa. Dalli, eh, grazzi ħafna, nixtieq n r-rapporteur l-ewwel net. Għandna kontroversja hawnhekk eh, fil-gwar tal- tal-miri vinkolanti. nishtiq nixtieq nirreferi għal studju reċenti mill-Joint Research Council tal-Kummissjoni li juri l-mira tal-20 għal fil-mija tal-2020 diġa ntlaħqet mill-2014 u dan mill ma kienx il-bot mill-enerġija primarja u bekk insaħħu l-kas għal iżiet ambizjoni lejn l-elfin 2030 u għandu is-saħħa is-saħħaħ l-antana ta' 40%. Punti ieħor li nirreferi għalih għandu x'aqsam ma' tneħħija neħija tal-lekuna u l-flessibilità specialment waqt negozjati fuq il-direttiva tal-2012 fuq l-efficienza tal-enerġija, il-Konsil dajje fil-proposta ta' Komissjoni permezz tal-lakuna li daħlu għanna nizguraw li dawn lakuna jitneħħaw mid-direttiva ġdida specialment fil-kwad tal-permess li peress li l-istudju tal-IPRS fuq l-efficienza fuq direttiva dwar l-efficienza tal-enerġija waslu eh, lakuna waslu għal eh, għall-ilħoq tal-nofs il-mira. Eh, l-efficienza fil tal-bini specialment jina nemmen li il-settur pubbliku għandu jkun ta' eżempju u xie so tal servizzi tal-efficienza tal-enerġija u naqbel mal-rapporter tal envi fej tajt li l-ambitu għal 3% tal-rinnovazzjoni tal-bini pubbliku għandu jizdiet mill-bini pubbliku tal-gvern għal kull bini pubbliku. U eh, punt tal-axħar, et nireferi għal dak li għal Mil-Sur Liza, għanna nizguraw li l-Komitat tagħna fuq direttiva ir-rapporter għandu jkun preżenti anki fi negozjati u fi trialogi. Nerġa' nirringrazzjak. Mela, m'għandniex weġba mill-Komitat tal-Liġe dwar ir-regola ta' 53 plus sissa Iżda se niprofaw, se nafsu iżjed għal-risposta minn għandhom. Sir Paul Hudson mill-Kummissjoni issa biex twieġeb għal dak kollu li ntqal. Grazzi ħafna, President, l-odwa tajba lil kulħadd. Hemm ħafna fej jiena nista' naqbel hawnhekk u se se naħli l-ħin fuq dak iżda se nirreferi għal punti kollha fil kwata benefiċċju tal-efficienza tal-enerġija li mhux biss il-benefiċċji fil kwata tal-gassiet effett serra. Naqblu ma' xi MEPs, Sir Florence, l-implementazzjoni kif suppost, mhux biżejt li kollna miri ambizjużi jekk ma naħdmux kull-jum fuq dawk jistajitlu jitlu fis-seħħ u dan ifisser li naħdmu man-nies li eh, fil-postu u mhux kontra n-nies li ma jkunx kontenti b'dan regoli. Xi punti partikolari issa Jiena minix se nitkellem dwar il-livell tal-mira jew jekk ux vinkolanti jew l-artiklu 7 dawn huma kontroversjali fil-sejġu se jkun hemm dibattitu fil-trialogi fil konsilu fil-Parlament. Jiena naqbel ma' sorbelet li l-miri nazzjonali vinkolanti huma xi ħaġa li inħossu li m'għandniex bżonnhom għanna odda tajja, oħra, għawnek, Eh, illi semmejtom inti l-istazzjoni ta' diossar karboni, per eżempju, jek menxa fej, jek jekk maħni qed nasu fej rridu nistaw nsaħħu l-azzjoni Ewropea u eh, nistaw najnu l-istati membri li rridu jamlu iżjed u bekk m'aħniex qed nipproponu l-miri vinkolanti fil tal-faqar enerġetika, sinjur Lievska, aħna maħniex qed nargumentaw nek li l-leġitazzjoni tal-enerġija għandha tissostitwixxi l-politika nazzjonali soċjali bħala mezzi biex nindirizzaw l-faqar enerġetika. Din hija kwistjoni li l-Istati membri qed jindirizzaw eh, bil-mod tagħhom stess situazzjoni differenti il-politika Ewropea m'għandix tissostitwixxi l-Istati membri aħna ngħidu li għodda biex nindirizzaw il-faqar enerġetika enerġetiku huwa illi nwaqfu n-nies li jaħlu il-paga tagħhom biex iħallsu għal għal għattisħin meta ma jistax jaffordjaw. U bekk din dan dinja għodda partikolari biex nindirizzaw il-politika enerġetika u mhux bħala u pakket tal leġlazzjoni tal-enerġija li fejn ikollok miżuri anke firgwat ta' deregolazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija. U nasab li dan ikun parti mill-pakket. Naqblu ma' sur dwar l-importanza tal-finanzi. Aħna tamlu ħafna farid barra il-proposta legali biex naqsu il-perċezzjoni tal-riskju fost l-investituri dwar biex ikon hemm proġetti u naqblu ma' surjavor illi għanna nifokaw fuq il-flejes privati u nużaw il-flejes eh, pubbliċi biex indaħlu il-flejes privati fissu u mux natu otjiet f'qasam fejn ikunem beneficju għan stess. Ma naqblux ma' Sinjura Evi illi l-efficienza tal-enerġija mandiġ tkun Eh, bħala parti mill pat ta' investiment naħsbu li importanti li konna responsabilità xirqa li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-efficienza tal-enerġija fil-kontijiet iżda ma naħsbux li din għandha titneħħa minn dan il-qasam. Sinjur eh, l-onorevoli għajkħat, eh, xirpjaċi li ċavejt il-komplimenti tijaj, jena smet t rapporta se jkun l-ewel linja fil-rapport tijaj fuq il-trasport, pero iżjed minn din il-proposta u aħna nsejħu l-Komitat l-Envi u l-Parlament iżjed eh, fil- eh, biex tappoġġaw il-propositana taħt il-direttiva, il-propositana fil-rigward tal-efficienza tal-enerġija fejn qed ikonna diffikultajiet anke fid-diskussjonijiet biex niksbu ehm, appoġġ għal dan il-pass il qudiem Forsi tistgħu tħarsu lejn il-propositana f'dan f'dak il-qasam ukoll. Għandi nsemmi ukoll aħna kontenti mill-appoċ eh, ta' Sfrillisa u oħrajn għall-approċ fit-tul naqblu li perspettiva li l-in mill-2030 se jgħin eh, f'dan il-xogħol nittama li pozzjoni tal-Parlament se tappoġġa l-Komissjoni hawnhekk u l-aħħar punti tekniċi għanna pakket kbir tal-leġlazzjoni tal-enerġija hawnhekk u dimna u bekk il-Komissjoni qed tissejjaħ iż-żewġ koleġlaturi biex iżommu l-ambitu tal-proposti fl-ambitu tal-proposta ta' komissjoni. Dan ifisser illi ma nappoġġawx il-proposta ta' rapporter fl-emenda 17 biex nindirizza l-artiklu 5 jiġifieri jmorru mill-bini ċentrali pubbliku għal kull għal settur pubbliku kollu. dana se joħloq qasam ieħor ta' diskussjoni mhux xira li jkollna din diskussjoni palissa u l-artiklu 8 anke fuq l-awditjar tal-enerġija naqblu mal-kontenut tal-29 ta' 21 eh, parzjalment iżda mingħajr ma naħsbu li jista' jifta' diskussjoni ġdida dwar l-artiklu 8 persudajna il-Kunsill meta jkun hemm affarijiet simili li ma jiftax it-test legali iżda jaħdem magħna fuq it-tejjiet tal-linji gwida u kontenti li naħsmu informalment mal-Parlament fuq dawk il-linji gwida biex nindirizzaw dawn il-punti li semma mir-rapport. Niqaf hemmhekk, President, grazzi ħafna u l-aħħar kellim, rapporter, Signora Gutland. Grazzi President u nirringrazzja kollegi tal-li tajtuni l-informazzjoni dwar dan il-rapport, minnix sen, sen wieġeb għal kollox, kontenta li qed nara li għandna konsensus tajjeb dwar ħafna affarijiet, issa sen, sen, sen nitkellem ftit fuq il- fuq il-miri, fin kolanti fuq l-ambizjoni għax eh, huma parti kbira minn dan ir-rapport. Jiena nemmen u huwa xi ħaġa li għaddejt minnu li ħafna persuni interessati jixtiequ ikollhom iżjed ċarezza u kredibilità fis-suq. U jiena esperjenzajta fil-ħafna laqat li kellna kelli mal ħafna stakeholders fuq dan ir-rapport. Jiena rċevejt il-messaġġ li hemm bżonn li niżguraw li jkun hemm biżejjed investimenti fis-suq fit-teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet ġodda biex ikonna iżjed kredibilità prevedibilità. Naħseb li l-aħjar mod biex nagħmlu dan huwa permezz tal-miri vinkolanti u biex niżguraw li l-istati membri jkunu impenjati lejn il-miżuri Ewropew. Ewropej. U din hija ħaġa li nixtieq niddefendiha. U fuq l-ambizzjoni mbagħad jiena nemmen li l efficienza tal-enerġija hija ħaġa li iżjed importanti u kif semmit mill-Kummissjoni hija ħaġa hija waħda mill-odot li nistaw nużaw, eh, mux biss taħt il-Pariġi ta' Pariġi, waħt il-ftejm eh, ta' Pariġi, iżda tatina iżjed responsabilta klima fil-fat l-efficienza tal-enerġija se t u iżjed ikonna ambizjoni, iżjed se nikontribuxu għall-impiegi, għall-sigurezza u għas-saħħa ċittadini Ewropej fil-gwad tal-xogħol, il-ħolqien ta' xogħol huwa 2.5 sa erba' darbit ola fil-efficienza tal-enerġija milli għandek fil-settur taż-żejt u tal-gas. U dan verament ikun ta' benefiċċju għall-Ewropa. L-Ewropa għandha bżonn ta' eżjed xogħol nafu disperazzjoni ta' ħafna Ewropej illi verament jixtiequ ikollhom xogħol eh, biex joħorġu għax-xogħol fil-ħodu. U għanna naħdmu iżjed fuq dan. U s-sigurezza il-proposta f'dan il-rapport se tnaqqas l-importazzjoni ta' enerġija mod sinifikanti u mill-2021 sa' 30 it-naqqis fil-importazzjoni tal-fossil fuels se tifranka 288 biljun euro dan għat jikontribuxxi bekk għas-sigurezza tal-Unjoni. Tal Issa fl-aħħar iżda l-inqas fil-lista ta' benefiċċi li nixtieq naqsam magħkom l-eżempju li iżjed li joltok huwa fil ta' tas-saħħa l-proposti fil-rapport se jżidu il-ħajja ta' nies bis-snin bis-batax il-miljun bil-benefiċċji li kollok bit-naqis fit-nġis fil-arja ġifri dana se jibbenifika verament li saħħa u bekk nixtieq li l-Parlament jibqa jibqa konsistenti u jonora id-deċiżjonijiet li aħna ħadnihom f'dan il-Parlament biss sena ilu l-aħħar li għamil eh, deċidejna biex nżommu eh, 40% fl-ambizjoni tagħna. U jiena ngħid lill-kollegi li qed jiddiskutu kif se jagħmlu l-Kunsill, aħna nafu eh, illi hawnhekk għandna negozjati jekk nitlu fin negozjati eh, bi ftit ambizzjoni f'ira se noħorġu iżjed fqar fl-ambizzjoni u bekk għandna nitlu fin negozjati b'ambizzjoni qawwija biex ikonna deċiżjonijiet tajbin fit-trilogu. Jiena ma rridx nisma' l dan l-argument li rridu innaqsu l-ambizjoni fejn meta nitlu fit-trilogu. Grazzi ħafna l-dikjerazzjoni tant inqamla imqanla tiegħek u anke rapport nirringrazzjak għal dan. Issa kollegi se nifotaw. L-ewwel net għandi ngħid l-askendenza għal emendi e kantkom huwa il- hija l-14 ta' ġunju fi 11 u se nivotaw fil-kumitat tagħna fis-7 ta' Settembru. Are you ready with the vote? Mela, lesti bil-karti eh, elettroniċi tagħkom l-ewwel votazzjoni issa eh, votazzjoni fuq il-budget il-mandat ta' trialogu, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. And the vote is... Votazione maluqa. Addit, ningrazzjakom. Uh, the second one is uh, the report. It-tieni vot u rapport tas sur Javor, applikazzjoni għad direttiva dwar il-responsabilità ambientali fir rigward tal-prevenzjoni u il-rimedjar ta' ħsara li sir fl-ambjent favur kontra sensjonijiet għaddit. L-emenda erba daw favur kontra assenzjonijiet għaddit. Menda ħamsa dawk favur kontra Astenzjonijiet maddeċ, emenda 6, favur, kontra, astenzjonijiet nitċekjaw, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddeċ. L-emenda 7 dawk favur, kontra, astensjoniet għaddit, menda disa, favur, kontra, astensjoniet għaddit, kompromess tlieta, favur, kontra, astensjoniet għaddit, l-emenda 16, kontra, l-emenda 17, favur, kontra, astensjoniet għaddit, 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet, L-emenda 29 favur kontra astensjonijiet għaddit. Għanna emenda orali għal kompromess 5. Għaw xie oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali? Trid taqra? Tafu xini din l-emenda orali li qed tiġi proposta għaw xi oġġezzjonijiet għalija jekk le Nivvotaw fuq il-kompromess ħamsa kif emendat, favur, kontra, astensjoniet għaddit. L-emenda 35 favur, kontra, aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 35, sinjuri. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. L-emenda 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 36 favur kontra astensjonijiet addit. jina għadni ma nafad ma fimx eżattament qed jagħmlu s-soċjalisti, jina għder li li rajt, ħan iċċekjaw votazzjoni maluqa ma ditx imma kienem voti favur u kontra indaqs l-ammont il-numru kien indaqs. L-emenda 37 dawk favur kontra astensjonijiet ma ditx 38 favur kontra astensjonijiet għaddit 40 favur kontra astensjonijiet ma ditx 41 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 42 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 43 favur kontra astensjonijiet għaddit, 6 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 52 favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw tajt il-President. Votazzjoni miftuħa fuq 52. Votazzjoni maluqa għaddiet. Iva. 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 56 favur kontra astensjonijiet għaddit 57 favur kontra astensjonijiet għaddit 58 favur kontra astensjonijiet għaddit vot finali elettroniku vot mif votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit proset U hekk wasanna fit-tmim tal-votazzjoni. Grazzi. So, dear colleagues, we would... Kollegi, mela ħalli nkomplu bil-laqatana. Dawk minnkom illi minntomx xta tibqaw mana għal punt li mis fuq l-agenda jekk joġobkom oħorġu mill-kamra. U uh, min se jibqa eh, jekk joġbu joqod bil-qeda u uh, jipparteċipa. Il-punt li mis jirrigwarda miżuri leġittimi għal protezzjoni tal-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku meta jikxfu informazzjoni konfidenzjali dwar kumpaniji u entitajiet pubbliċi. Rapporter Sur Luke Flanagan pala rapporter inti għandek id titkellem l-ewwel. Grazie, Hafna kemm ħadd gost infassal uh, dan il-rapport il-kull uh, min inkellem fuq l-informaturi ħat jgħid li li għanna namlu xaħġa biex għom. U timmaġinaw illi forsi m'għandux tkun problema li wieħed jgħinhom, imma ħafna jgħidulkom illi l-informaturi huma informaturi u għalhekk għandna noħolqu sitwazzjoni fejn l-informaturi m'hemmx għalfejn ikunu nies qalbina imma sempliċement jagħmlu dak li jagħmlu s-soltu meta jindunaw li jkun hemm xi ħaġa tinten jirrapportawa mill-ewwel u l-unika raġuni għalfejn l-informaturi jridu jkunu għalbina huwa għaliex aħna ma nipproteġuhomx. Kieku nipproteġuhom ma jkollhomx għalfejn ikunu għalbina. Ħalli ndur id-disa punti li hemm nuqqas ta' protezzjoni tal-informaturi qed ikollha impatt negattiv fuq l-implementazzjoni ta' politiki tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali, saħħa pubblika, sigurtà tal-ikel eh, dawn jistaw ikollhom rwol ukoll importanti fil biex jilqaw kontra ir-riski sabiex eh, jikxfu il-livell ta' riskju li kunem it-tielet punt Jena għattu koll jemżon bżon ta' leġislazzjoni xirqa sabiex nerġaw nibnu fiduċja fil-arfin espert ċientifiku raba ħasra li ftit wis stati membri jipproteġu l-istati membri u hemm bżonn għal daqstant l-protezzjoni fuq livell Ewropew sabiex ikunu mħarsa, l-informaturi ikunu mħarsa kullimkien bl-istess mod. Ħamsa, il-Kommissjoni għadda toħroġ b'direttiva għal protezzjoni tal-informaturi jew inkella strument Ewropew bl-istess effett sitta eh, kwestjonijiet ambientali għandhom jaqgħu fl-ambitu ta' strument, kull strument Ewropew li ħares informaturi, seba leġislazzjoni Ewropea protezzjoni tal-informaturi għandhom tkun komprensiva, tuħwazzjoni malajr u tipproteġi lill-informatur lilu lill-kollegi, lill-raba tiegħu dan huwa importanti ħafna biex ma jkunx hemm tpattija. Ehm, tminja, il-protezzjoni tal-informaturi mandux tkun limitata għal ċerti ambiti għalix ma nafux xtej feċ u eh, rridu inħarsu għom dejjem u mbagħad l-informaturi fil-settur privat u pubbliku għandhom ikollhom l-istess protezzjoni u disa il-leġislazzjoni Ewropea għandha jkollha ehm, sens ta' eh, eh, responsabilità minnaħa tal-informatur għall-azzjoni li jkun ħa. Aħna dorna dawn id disappunti u eh, għadna illi nistaw namlu dak illi huwa ovvju. Irridu huwa ovvju illi hemm bżonn li jsir, imma se rridu naraw jekk hemmx bżonn hemm bżonn illi dan isir, lesa naraw jekk għandix il-kuraġġ nagħmluh u jekk nagħmluh l-affarijiet żgur se jkunu aħjar għal PPE l-ewwel Shadow Rapporteur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi. Dana il-rapport dwar il-protezzjoni għall-informaturi illi jaġixxu fl-interess pubbliku meta jikxfu informazzjoni konfidenzjali eh, kienet eh, approvata mill-Kumitat Ġuri is-sena li għaddit f'Settembru u llum għandna rapporter is-Sinjura Rosier. Il-protezzjoni tal-informaturi hija priorità għalina kif il-fatt għandha tkun għaliex tagħna huwa qasam interessanti ferm, b'mod partikolari meta wieħed ikun irid jiggarantixxi l-libertà tal-espressjoni u pluralizmu demokratiċu. Jekk aħna nitkellmu dwar settur pubbliku jew privat, l-informaturi għandhom rwol importanti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-ħarsin tal-interessi pubbliċi. Aħna niprofaw insibu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-informaturi u il-ħarsin ta' informazzjoni konfidenzjali fis-settur privat. L-informaturi għandhom ruol importanti ħafna fit-tnaqqis ta' riski għas-saħħa pubblika, ruol importanti ieħor ta' kollu għandu x'jaqsam ma' saħħa, ambjent u sigurtà tal-ikel. U il-protezzjoni tal-informaturi se jwassal għal iktar sikurta fil-flikel u fil-provista tal-ikel. Jina jatawnek biex eh, nitkellem ma'kom, nikkoopera ma' dak kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi, Sur Turkano, kellim li miss għal-grupp tal-SND. Grazzi, President, jena nirringrazzja l kollega Luke McFlanagan għal xogħol li għamel fuq din dalla bozza opinjoni. Il-koll eh, tnej li aħna niġu minn pajjiż fejn qabel kienem ħafna eh, zebliħ tal-informaturi u aħna nħossu illi dana għameħ sara kbira l-istituzzjonijiet tagħna għaliex immina il-fiduċa l-ostilità lejn l-informaturi u eh, vera mbagħad dana wassal mbagħad għal waħda mill-ikbar kriżijiet fil-qasam bankarju. Il-danni ekonomiċi wassal għal kriżi kbira fis-saħħa pubblika u kol anki fil-mart mentali. Mbattit ma dan l-sforzi illi saru biex tiġi diskreditata il-social worker illi fetħet ħalqa Eh, din ukoll mbagħad inxteħtet il-ħabs għaliex ma rridx tikxef minn kien tal-informazzjoni dwar dak li kien qed jiġri fil-industrija tal-laħam. Nafu mill-falliment ta' dispożizzjonijiet settorjali illi il-liġi waħedha mhijiex biżejjed biex tħares lill-informaturi u drittijiet tagħhom mod partikolari meta dan imur kontra um, kulturi istituzzjonali illi ilhom hemmhekk eh, xoħut mill-istati membri ippruvaw sa punti differenti biex joffru xi ħarsin lill-informaturi. Imma jista jkonna riżultati li huma differenti ħafna f'dak li għandha xaqsam eh, protezzjoni ambientali, saħħa pubblika, sigurtà tal-ikel, meta wieħed iqis dak li jridu jiffaċċaw l-informaturi. Għalhekk aħna rridu naqblu ma dak li talab il-kollega fl-abbozz tal-opinjoni tiegħu li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta għal direttiva orizzontali biex nindirizzaw din il-problema. Aħna rajna xċara fil-Lux Leaks fejn l-informaturi ġew eh, akkużati illi serqu l-informazzjoni u tresqu l-orti il-sistema tal-ġustizja eh, kontannat il-dawk li kixfu, eh, dak li kien qed isir ħażin, u Sur Juncker sa' President tal-Kommissjoni u l-kumpaniji komplew jirbħu eh, kontratti jiswew miljuni ta' euro. Jena naħseb illi l-informaturi illi jaħdmu eh, imbona fede biex eh, jikxfu dak li kun sejjer ħażin għandhom ikunu mħarsa jena najt proset il-dawk illi ħadmu biex propju jizguraw illi eh, l-informaturi ikunu imħarsa imma l-Kommissjoni skiċċat u batet sinjal kexkxek dwar kemm ma taqbilx mal-ħarsin tal-informaturi. Sabiex aħna nindirizzaw dawn in-nuqqasijiet fil-sistema legali li għanna bħalissa għanna ninsistu li l komissjoni toħroġ b'direttiva u tipprovdi definizjoni wiesa tal informatur li tapplika madwar l-Unjoni Ewropea b'salvagwardji u b'applikazzjoni indaqs kullimkien madwar l-Unjoni Ewropea. L-informaturi għalfej sitomx bl-istess mod il-Kommissjoni kif taqbes għadrittijiet tan negozji l-kbar, wasal il-moment li din in ta' simetrija illi tant teddet l-ambjent tana u s-saħħa tana tkun indirezzata jena ħerqana illi naħdem ma' kulħadd sabiex dan il-lan jintlaħaq. Grazzi ħafna shadows from the ECR and the other group. Nixqet nara shadow rapporteurs oħrajn u uh, jekk ma li sostitwihom mela nitkellem jena bħala shadow rapporteur għal ħodor. Jiena nemmen li meta nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-informaturi għandna nżommu ħaġa importanti ħafna f'moħħna. Illi din mhijiex kwistjoni li hija sabiħa li wieħed jagħmilha jew għandha xi obbligu etiku, imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin inħarsu l-interessi pubbliċi jridu nħarsu l-informaturi għaliex huma qegħdin jaġixxu għan-nom tal-pubbliku u qegħdin jipproteġu aħna bħala l pubbliku is-soċjetà u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nippruvaw illi l-informaturi li jirriskjaw ħafna meta jikxfu l-iskandli ta' korruzzjoni, eċċetra li jindunaw bihom, huma jistaw isserħu fuqna li aħna qegħdin eh, naqbżu għalihom, nżommu magħhom u mhux ma dawk illi qegħdin jagħmlu il ħazin Min din il-perspettiva naħseb illi għanna nirrigrazzjaw l-rapporter Sir Flanagan għal dan l-abbozz eccellenti tiegħu li se jservi bħala bażi tajba tkomplija tal-ħidma u nixtieq nisħaq fuq xaħut mill-punti li hemm fir-rapport li jiena naqbel magħhom 100% naħseb li jidher ċar illi m'hemmx livell adegwat ta' protezzjoni għall-informaturi fl-Unjoni Ewropea u dak illi ħassibni iktar huwa li hemm ħafna frammentazzjoni fil leġizlazzjoni Il-protezzjoni tal-informaturi miex l-istess kullimkien fl-istati membri. Madana kollu il- kazijiet li jikxfu l-formaturi ħafna drabi u ma ta' natura transkonfinali u f'dak il-kazijiet l-informaturi eh, infusom ma jkunux jafu x leġizlazzjoni ta' applika għalihom. U importanti u koll illi nsidu E, eh, xie punti oħrajn li jina dana se namlu permezz ta' emendi nisħaq fuq il- natura trasconfinali ta' riski ambientali, ta' riski ta' saħħa pubblika u sikurezza tal-ikel u għamnek hemm bżonn ta' leġislazzjoni Ewropea għaliex dawn il-problemi ma jkunux ħafna drabi limitati għal stat membru wieħed għalhekk dak li għamlu l-informaturi effettwa iktar minn stat membru wieħed għalhekk hemm bżonn ta' Eh, leġislazzjoni stabli u prevedibbli ah, fuq livell Ewropew. Huwa importanti wkoll illi ngħidu illi dispożizzjonijiet eżistenti ta' protezzjoni fuq livell tal-Istati membri jew f'ċerti sistemi legali Ewropej huma limitati fl-ambitu tagħhom għal ċerti setturi biss, ċerti tipi ta' każijiet u mhux għal oħrajn u xorta iħallu xquq u lakuni li wassalum bat għal ħafna inċertezza. Jiena nemmel li importanti illi najdu illi aktar protezzjoni għal dawn l-informaturi u eh, fil- li jillimita il-riski għal ħsara ambientali u oħrajn ġifiri mhux biss li kastigaw il min ikun qed iniġġes pereżempju manki biex nevitaw il lissir aktar ħsara lill-ambjent. Għalhekk hemm li l-informaturi jkunu mħarsa u li jagħtu din l-informazzjoni l pubbliku meta jindunaw bija jew tiġi fidejhom. L-aħħar punt li xtaqt insemmi u kelli semmi is-Sinjura u ukoll u għalli huwa importanti illi konna direttiva orizzontali il-ħarsin tal-informaturi eh, kena diġa il-Komitat tal-Kontroll Budgetarju kien jirrapporta fuq u il-Komitat Ġuri u kol qed jaħdem fuq rapport. Imma jiena nemmen il-leġislazzjoni settorjali li tapplika għal setturi differenti tista' toħloq l-istess frammentazzjoni fil-ambjent legali eh, għal dawn l-formaturi. Jiġifieri tħalli sitwazzjoni kif bħalissa għalhekk aħna għandna bżonn ta' direttiva Ewropea li ddaħħal standards minimi Ewropej b'saħħithom għal ħarsien tal-informaturi illi tkun tkopri kemm is-setturi pubbliċi kif ukoll dawk privati u eh, jena perswasi li nistaw inkomplu naħdmu mar rapporter u mbagħad il kumitat MV kontribwixxi għal din id-diskussjoni Eh, billi jati informazzjoni dwar l-aspetti ambientali tal-ħidma, tal-impatt tal-ħidma illi jamlu dawn l-informaturi issa. Nerġa nilbes il-kappell tijaj bħala ċer eh, u nati il-mikrofonu l signura li miss. Grazie President Jena nirringrazzja l rapporter għal prezentazzjoni tijaw, jena naqbel 100% ma l-abbozz tal-opinjoni, l-informaturi kemm il-darba kixfu skandli eh, sanitarju u ambientali gbar, per eżempju, ħafna drabi il, il, rigward tal- heavy metals, eccetera u dawna dejjem mbagħad jridu jieqfu kontra l-interessi privati u jirriskjaw ħafna. Għalhekk jiena nitlob illi l-azzjoni qalbina tagħhom fl-interess tal-pubbliku ta ikunu imħarsa. L-artiklu 1 u 5 ta' direttiva fuq is-segretezza tan-negozju għanda eh, ma tapplikax fuq dawn l-informaturi. Madana kollu direttiva xorta ma tigarantix eh, ħarsien sodisfaċenti għall-informaturi għallek jena naħseb li jemżol noħol u strumenti ġudizzjarji aktar adattati u li joffru aktar protezzjoni. Iva jena uh, eh, Eh, se nebat eh, ressaq xie emendi għalix naħseb li rridu nisħu fuq il-protezzjoni ta' l-anonimat ta' dawn l-formaturi għalix bekk jista jevitaw ħafna persekuzzjonijiet. Irridu nisguraw sa fejn hu possibbli il-konfidenzjalità ta' eh, tal-proċessar ta' dawn l-allerti. Umbat irridu wkoll natu attenzjoni partikolari għal protezzjoni tal-informaturi illi huma jaħdmu f'aġenziji Ewropej huma kemm il-darba kixfu affarijiet li wasala l-konflitt ta' interess anki fuq dak il-ħidma li tagħmel l-EFSA u indispensabbli wkoll li neskludu mill-perimetri ta' direttiva informazzjoni konfidenzjali marbuta mal- protezzjoni ta' interessi vitali tal-istati membri. Fil-fatt, iċ-ċittadini mandomx ikkunu mħedġa illi jikxfu informazzjoni ta' dan it-tip għaliex dana unbat ma jkunx fil-interess ġenerali. Grazzi, ħafna. Issa nati il-mikrofonu l-Sur Sulan għal-rappresentant tal-Komissjoni. Grazzi, ħafna, President. Jina sempliciment rrit najdilkom fiex edin eh, bħalissa intom bħalma forsi tafu, aħna edin insegwu dan id-dibattitu b'attenzjoni kbira u bħalma forsi tafu skont il-program ta' ħidma l-2017 il kummissjoni edha tevalwa l-ħtieġa l-fattibilità legali u l-ambitu għal aktar azzjoni fuq livell Ewropew, kemm fuq livell politiku jew inkella ħidma azzjoni settorjali jew leġislattiva biex toffri aktar protezzjoni lill informaturi dejjem imma fir-rispett tal-prinċipju tal-sussidjarjetà. Aħna nidejna konsultazzjoni pubblika fit-3 ta' Marzu illi intemmet fid-29 ta' Mejju ingħatat ħafna attenzjoni u aħna bħalissa għadna għedin u studju u niġbru data empirika dwar il-regoli għal protezzjoni tal-formaturi meta dawn jindunaw illi xaħġa tkun sejra zmerċ dawn l-affarijiet se jenuna biex nieħdu deċiżjoni informata dwar il-miżuri ta' politika jew miżuri leġislattivi meħtieġa fuq livell Ewropew u qed eh, nistennew li sa Lulju ta' din is-sena jkun hemm diġà riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u tal-istudju u mbagħad nieħdu deċiżjoni dwar l-alternattivi illi għandna. Grazzi. Grazzi ħafna issa nerġa' nagħti l-mikrofonu lis sur Flanagan. Grazzi ħafna lilkom il-koll għal-kontribut ta'kom. Jena ma tantx kolli kontat mal-informaturi bħalma forsi għandkom intom, imma l-ewwel deċiżjoni li rridu nagħmlu aħna huwa jekk huma kienu ximġinen qabel jew ġennux waqt il-fatt jew ġennux wara dejjem xi ħaġa li ma tinbidel qatt illi dawn in-nies qed ikunu abbużati psikoloġikament mill-oħrajn u dana irrid jieqaf għaliex bħalissa fl-Irlanda pajjiżi jekk xi ħadd jgħid li illi kien se jkun informatur jina kelli nis saħan sitra bil-ġkiget bil, bil kontra il-bullets il Eh, fil-offiċju tijaj u jina kiku kont najdilom tkun xib tkun uġboloħ għal uħalkom għax se tirrofinaw ħajjitkom għal xjina niġi minn pajjiż fejn allegazzjonijiet folots ta' eh, pedofilija eh, ġew imresqa kontra dawn l-formaturi jina ġibt il-binti ta' 11 sena x'ma kenniex babysitter f'kumitat parlamentari fl-Irlanda fejn kien hemm informatur fuq terrorizmu finanzjarju kien qiegħed jitkellem wara li smajt lilu it-tifla tiegħi taħdax il sena wkoll fehmet dak li kien għaddej u qalt li ta' ir-raġuni għalfejn dak ir-raġel madux jaħdem fl-industrija bankarja Eh, hija għaliex jekk u eh, jaħdem f'bank ieħor jgħid il-verità eh, jkun qed jagħmlu xi ħaġa ħażina da jikxifhom u mbagħad ma jkunux iridu jaħdem magħhom. Issa jekk tifla ta' 11 sena tista' tifhem daw l-affarijiet tal-periklu illi jkun qiegħed diħel fih informatur jekk jiftaħħalqu. Eh, ma jistax jiskanta jekk hemm iktar informaturi għalhekk hemm bżonn illi namlu xi ħaġa għaliex iva din hija kwestjoni speċifika dwar l-informaturi fil-qasam tas saħħa u oħrajn imma dan il għanna fil-fatt inkopru s-setturi kollha meta niddiskutu dan is-suġġett għaliex għandu impatt serju negattiv fuq is-saħħa ta' kull wieħed li huwa informatur kemm fil-qasam finanzjarju, ambjentali, agrikolu jew ikun xikun. Hemm impatti serji negattivi fuq is-saħħa. Grazzi. Thank you very much. Grazie. Il-kalendarju u għadan skadenza l-emendi 16 ta' ġunju fil-11, votazzjoni kumitat fil-11 ta' lulju, voti fil-juri 28 ta' settembru u il-vot fil-plenarja fil-tini sessjoni ta' ottubru. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. illi huwa skambju ta' opinjonijiet fuq id-direttiva tal-asafar u tal-habitat fuq la leġislazzjoni. Il-proċedura hija li nowel nisimgħu is-sur De Rosa mill-DG Environment Umbat wara l-MEPs illi huma l-awturi tal-mistoqsija. Hemm ħafna minnhom u mbagħad dawk li huma preżenti jixtiequ jikkontribwixxu. L-ewwel nagħti il-mikrofonu sur Delgado Rosa. Grazie President tal-opportunità biex tippreżent biex nippreżentalek u niddiskutu il-pjan tana se jkunaw prezentazzjoni li se nuża. Imma l-intenzjoni tiegħi hija li nagħti il-prezentazzjoni tal-pjan li huwa pubblikat u magħruf u waqt li nagħmel da se nitkellem fuq il-kwistjonijiet differenti illi il-MEPs saqsewna illi dan juri l-interess Eh, dana fuq il-lanijiet tan natura imma id-direttivi għadhom fit for purpose per għandhom bżon ta' bottatura fuq l-implementazzjoni u biex, nir, biex ikonna l-implementazzjoni sħiħa. U anki fuq il-servizzi li tati dana għal persuni u fl-ekonomija. U anki biex n natu l-imbottatura, biex n-tejbu l-kontribuzzjoni tagħhom Eh, biex nerbħu il-miri tal-biodiversità tal-2020 u anke biex intejbu il-koerenza ta' direttiva ma' attivitajiet u għanijiet oħra. L-approċ. Għandu erba zoni ta' priorità u dawn huma l-isfidi prinċipali li ġew identifikati fil-direttiva. Dawn huma biex intejbu il-gwida u l-arfin biex ikun hemm koerenza aħjar mal soċ ekonomiċi. Oħra hija li nibnu ownership politiku biex insaħħu l-compliance. Priorità oħra hija fuq l-investimenti biex insaħħu l-investimenti fi natura 2000 u biex intejbu sinerġiji mal istrumenti ta' finanzjamenti u l-arba wahdeja li kunem komunikazzjoni aħjar u impenja ħjar minnata ċittadini, partit interessati u komunitajiet. Mistax l-azzjoni fija il-pjan, fih il-pjan. U taraw illi hemm dettalji ta' dawn l-azzjonijiet fil-fact sheets fl-staff working document. Il-Nature Action Plan għandu kalendarju mill-2017 sal-2019 u namel referenza fuqhom da meta nirrispondi għal mistoqsijiet imma ma jfissirx illi ma nistaw xaħna natu risposti mħabba l-futur tal-kapi u tal-MFF. Il-atturi principali ma l-Istati membri, kummissjoni, kumitat ta' reġuni, u hemm ruol anke għal Bank ta' Investimenti Ewropew u anke fuq l-Aġenzija tal-ambjent u anki għal partit interessati. Mux ta' nidħol fl-azzjonijiet kollha, ma nixtieq insegwi slides illi hemmhekk poġġejt xi mistoqsijiet fuq l-azzjonijiet. Nibdew taħt il-azzjoni numru 1 hemm A u B. Hemm xi azzjonijiet li marbutin mal-wieħed A Eh, gwida fuq il-protezzjoni tal-ispeċi ta' Sur Florence, aħna hawnhekk nixtiequ nagħtu flessibilità anki mistaqsija ta' Sur Lenz u se nitkellem fuq dawn l-oqsma Umbata Sur Dorfman, Golbrandi, u Müller, u anki fuq l-artikolu wieħed. Mela, nista nibda biex nagħti risposti fuq il-miri tagħna fil-gwida. L-ewwel il-konklużjoni tal-Kunsill kienet li direttiva li direttivi se jibqaw kif huma maħniex se jimbidlu xejn mid-direttivi laqas l nessi Fuq il-aġġornament hemm ħafna dokumenti ta' gwida biex nżidu l-kooperazzjoni bejn l-Stati membri u l-parti interessati biex niċċaraw l-opportunitajiet għal mekanizmi ta' flessibilità li diġa jeżistu fil-qafas legali attuali. Artikoli ċit li ta' ċierva fuq il-proċeduri imma anki fuq l-artikoli 16 fuq il-regoli ta' protezzjoni tal-ispeċi. Naturalment ma nistax najt minn qabel x'se jkun fija il-guidance se tiġi aġġornata sar 2018 u se tagħti eh, ġenerali tal-gwida attuali u se tinkludi anki il-ħafna kwestjonijiet li ġew eh, li joħorġu mill-ċek. Il-dispozizjoniet ta' artikolu 16 eh, u f'dijam san ispiega u il-possibilitajt ta' flessibli fil-qafas attuali u l-intenzjoni hija li niddiskutu anki l-guidance mal-autoritajiet tal-istati membri mal-partit interessati biex niċċaraw kemm il-qafas legali kif ukoll ġurisprudenza li teżisti u anki tħassib li ġaġo espressi fil-feedback. U anki il-żewġ direttivi ħapitatu u għasafar ikopru 1500 eh, speċie u ħafna ftit minnhom huma problematiċi għall attività umana. Imma anki għal dawk l-speċi li huma l-iktar problematiċi u protetti, hemm Eh, flessibilità federativi fil-derogi illi jipermettu illi nikonġiljaw bżonnijiet differenti. U jekk il-pjan tazzjoni ikollu suċess biex e, biex nilħu qabel il-miritana dena tkun riżultat tajba fil-direttivi. Issa, fuq il-differenza bejn il mizuri eh, kontrattuali u statutorji. Eh, u għafidejn l-istati membri jiddeċidu li mumma dawn il mizuri u anki huma jridu jaraw hekk mhix se għom fi pjani dedikati jew fi pjani oħrajn. U f'dan il kontest l-istati membri se jazlu bejn x'miżuri se, se, se adottaw aħna ma nipreferu lebda waħda minn dawn it-tipi sakemm jintlaħqu r-riżultatu. Umbat nista' nitkellem issa fuq il-kwistjonijiet fuq il-mistoqsijiet tal-azzjoni wieħed B biex nintegraw servizzi tal-ekosistemi. Signora Diano, staqsiet kif il kummissjoni se tinkoraġġix l-Istati membri biex jikkonsidraw il-kapital nazjonali biex nżidu l-kuxenza minnaħat tal-partit interessati u kif se nimmobilitaw l-istati membri biex jagħmlu mappatura ta' servizzi eżistenti. Lan huwa eh, biex nużaw ħafna mill-inizjattivi li jeżistu, eżempi tajba u lezzjonijiet li tallimna u inwaslom għal konoxenza ta' kulħadd fid-deċiżjonijiet tal-Istati membri. U aħna senatu gwida logika u anki finanzjamenti biex nappoġġaw il-gran statistiċi Eurostat jew eh, attivitajiet oħrajn u anki biex namlu esperienza ta' skambju. F'dan il-kuntest jikontribwixi eh, lejn il-teħita deċizjoni biex nizvilupaw il-kontijiet kapitali u biex niżviluppaw ekosistemi u servizzi tagħhom. U fuq dan, bħala kommissjoni se organizzaw eh, avvenimenti biex ninvolvu partijiet interessati. U se noqogħdu attenti anki nkunu kawti fuq il-lezzjonijiet li nistgħu niżviluppaw minnaħa tal-Istati membri li mbagħad ikunu utli għal kulħadd. Issa fuq l-azzjoni numru 2 biex natu eh, spiegazzjoni fuq il-mekanizmu ta' appoċ kien hemm mistoqsija ta' Sur Linz hawnhekk. Aħna narfu illi fil-gwida nistgħu nsaħħu l-appoċ għall-awtoritajiet biex jipproduċu l-applikazzjoni intelligenti ta' proċeduri ta' applikazzjoni. Illum hemm diġa mekanizmi ta' poċ, per eżempju Jaspers, em, però kwestjoniet fuq il-permess tal-protezzjoni tal-ispeċi, per eżempju l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-ħtiġijiet legali, proċeduri, l access tal-gwida, eh, l-informazzjoni kif ninvolvu il-partit interessati u kif nistaw aħna natu appoċ ulterjuri u dan huwa Eh, miktub fil-fact sheet u nishtiq nisħaq fuq wieħed minn dawn l-eżempji li huwa l-inkoraġġament lejn l-istati membri biex jużaw din il, dan il-mekkanizmu peer-to-peer ġdid fil-reviżjoni tal-implementazzjoni ambientali li tista' tgħinna ħafna biex inkunu nistgħu nxerdu l-aħjar prazzi u biex inkunu nistgħu nejnu l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali. Issa fuq il-priorità B dik li nibnu l-ownership politiku u nsaħħu il-konformità. Kien hemm xi mistoqsijiet li rigwardaw l-azzjoni numru 4 fuq il-kompletament ta' natura 2000 u speċifikament fuq l-ambjent marittimu. Miżuri ta' konservazzjoni fuq dan l-ambjent minn naħa ta' Signora Garcia. Hemm ħafna miżuri tal-pjan li kontribwixxu għal miżuri ta' konservazzjoni anki għall-ambjent marittimu. Xuħut jiġu mill-azzjonijiet oħrajn, per eżempju, biex nifaċilitaw l-izvilupp ta' miżuri tas sajt e, il-siti ta' natura 2000 preċedenti anki b'koerenza ma' l-istrateġija e, ta' direttiva AFAS illi ħat inkludi l-appoċ tal-funzjonament tal-approċ reġjonali u tal-sajt komuni u illi dawn kolla jiġu inklużi fil-pjaniet annuali. Hemm ukoll azzjonijiet biex niffaċilitaw l-interazzjoni bejn konvenzjonijiet u anki l-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni biex jiżviluppaw il-miżuri ta' konservazzjoni biex jikkonformaw ma' direttivi ta' natura 2000. Fil- konferenzjament tal pjaniet il-facilitazzjoni biex nbidlu l-ħjar prassi biex nizguraw koerenza bħall-azzjoni 6 u 13 eh, jikontribwixxu anki huma għal ambjent marittimu. U se jkonna laqat bilaterali ma l-istati membri u ma l-partit interessati u jistaw jitkelmu kol fuq il-kwistjonijiet marittimi fuq l izvilup tal-metodologiju tal-kreerja biex inkunu nistaw niproteġu il-network f'kooperazzjoni mal-erba konvenzjonijiet tal-libħra reġjonali Ewropej jistaw anki jikontribwixxu għal komponenti marittima tan-natura fejn. Issa ngħaddu għal azzjoni numru 6. Anki di kienet minati signora Jala Garcia kif nistaw nipromovu promovu il konformita transkonfinali. Jem ħafna azzjonijiet li jistaw jikontribwixu L-azzjoni numru 6 nisħaq fuqho eh, il-kooperazzjoni fuq livell ġeografiku jistaw jipromovu kol il konformita transkonfinali. U naturalment irid infakkarkom fuq il fatta responsabilta' fuq il-konformità hija fidejn l-Istati membri, specialment anki fuq il-komponenti transkonfinali. Issa naddi għal mistoqsijiet li rigwardaw l-azzjoni numru 7 fuq il-karnivori gbar. Kif nistaw aħna nitrataw eh, l-espansjoni ta' dawn il-karnivori? Kienem diversi mistoqsijiet. U nibda b'dawn il-karnivori kbar, illi hija kwistjoni problema l-lum. l net aħna nevitaw illi nitkellmu fuq il-prevenzjoni tal-ripopolazzjoni tal-karnivori kbar. Il-lupu u l-ors huma protetti u aħna nixtiequ nerġaw indaħlu l-istatus naturali tagħhom. Allora il-prinċipju tagħna huwa li ikun hemm koesistenza restawr u manutenzjoni imma hemm ukoll eh, biex nejnu l-persuni eh, fejn hemm komunitajiet kbar ta' dawn il-karnivori għandhom ukoll rol ekoloġiku. Il-problemi eh, huwa fejn ilhom assenti għal għexur għexiren ta' snin u anki ta' tamijiet ta' snin u rridu nerġaw nitalmu l-attivitajiet u specialment eh, eh, fuq livell lokali, specialment fuq il-lupu li qed jerġa' jespandi f'reġuni fejn kien assenti għal ħafna snin. Però skont il-prinċipju ġenerali ta' integrazzjoni, aħna fil-Kummissjoni nappoġġaw kwalunkwe miżura li tipren Vienna tnaqqas il-konflitti bejn il-karnivori gbar u l-attivitajiet umani. Per eżempju, il program LIFE, illi kien fih iktar minn 70 proġett fuq dan il-punt biex nsibu soluzzjonijiet u barra minn LIFE anki il-programmi ta' svilup rurali illi jappoġġaw il-koesistenza ta' prevenzjoni ta' ħsara u konflitti dawn jistaw inkludu anki eh, mizuri ta' kompensazzjoni fuq il-fondi nazjonali, anki l-adozzjoni ta' mizuri ta' prevenzjoni. Hemm ħafna eh, eh, fences elettriċi, eh, anki eh, protezzjoni tal- tal-naħal kontra l-orsi u anki għanna eh, teams ta' intervenzjoni rapida biex jitrattaw kwestjonijiet tal-orsijiet li jista' jkollhom uh, anki eh, imġiba perikoluża kontra l-umani. Naturalment, fejn memx uh, eh, alternativi sodisfaċenti hemm id-derogi illi nistaw eh, niproteġġu ċertu speċi u bħalissa qed jiġu użati attwalment minnaħa tal-Istati Membri. Ma rridux ninsew anki li hemm ħafna eżempji fl-Ewropa ta' ta' prassi ta' koezistenza ta' suċċess. Et nitkellmu hawnhekk fuq il-pjattaforma ta' il koezistenza bejn in-nies u l-karnivori kbar u għaddeja palissa azzjoni ta' mappatura. U bad fuq il-koordinazzjoni tal-European Bird Species. Dina hija parti mill-Life eh, Eurosap. U skont dan, dan il-proġett, dan il-grupp għandu jkollu 5 sa 7 membri il-Kommissjoni, il-Konvenzjoni, Konvenzjoni fuq il-Speċi Migratori, Birdlife, il-Federazzjoni tal-Kacċaturi u l-Istati membri mandomx ikunu propju membri tal-grupp, però se jkun hemm tim ta' mekanizmu biex jizguraw l-involviment. Attualment qed niżviluppaw eh, il-kwistjonijiet prattiċi tar-rwol ta' dan il-mekanizmu ta' koordinazzjoni qed jiġi diskuss mal-programma uh, LIFE u mal-promoturi, però dan il-grupp għandu kollu ruol ta' parir biex jgħidu li mumma dawk li speċi ta' safar li għandhom bżonn iktar protezzjoni biex biex nevitaw li assoċjazzjonijiet nazjonali jagħmlu dawn il-pjanijiet ta' protezzjoni iz mod iżolat. Issa, um, kustjonijiet, e kienem mistoqsijiet ġenerali fuq l-investimenti, per eżempju, su Florence, u su Juragat Katenbach, fuq il-finanzi. mistoqsija u kol fuq il-kompens tal-propietari tal-art, mis-Sinjura Cabezon Ruiz, il-lezzjonijiet, il-, lezzjonijiet rabta ta' performance ma' fondi oħrajn u anki l-evalwazzjoni ta' ħtiġijiet eh, futuri minn sur mezmeker u anki fuq eh, tracking tal-fondi eh, tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk nibda billi kif għamilt fit traduzzjoni Il-pjantazzjoni huwa hemm biex iżid l-implementazzjoni tad direttiva fil-żmien qasir sal-2019 ġifiri waqt il-MFF attuali. U l-Kommissjoni konsiderat illi dana mux laħjar mot biex eh, nitkelmu fu il-qafas finanzjarju futur eh, bħal riforma tal-kap f'din is-sezzjoni. U dan għandu jiġi dibattut iktar tard. Aħna nafu illi hemm eh, tnaqqis ta' finanzjamenti għad direttivi tan, tan natura. Eh, u dinja wahda mill-fatturi principali illi eh, jew ostakolu eh, u fil-periodu 2017 u 19 nistaw naraw l-azzjoni 19 u 11 taħt il-kap u il-11 taħt il-font tal- tal-ambjent marittimu tas-sajt. U għaw għawnek se inkludu programmi ta' svilupp għabbażi ta' skemi. Għal wara l-2019 mbagħad hemm xi ħaġa fil-pjantazzjoni illi hemm biex itejjeb il-pjanifikazzjoni tal-multianwali tal-Istati membri li t-rigwarda il-oqsfa ta' azzjoni. U f'dawn is-snin aħna nkunu nafu aktar aħjar li huma bżonijiet tajba tal-Istati membri għal MFF li jmiss. Fuq il-kompens, il-kompens tal-propietari tal-art ġawa possibli l-lum skont il-kap attuali u l-Istati membri naturalment li jisfruttaw l-possibilità. Fl-azzjoni numru 9 fe, li fija l-Komissjoni se tikkoraġġi l-użu tal-risorsi kollha disponibbli, aħna sa nippruvaw nifmu u nipromovu biex nifmu għaliex dana ma jġiġ użat iktar. Ħafna drabi nis jgħidu l-kumpens mux bizzejiet. Eh, kif nistaw intejbu dan sal-2019 fuq it-tracking tal-finanzi tal-fondi. Hemm rakomanda mill-orti tal-awdituri lejn il-Kummissjoni biex ikun hemm cross-cutting fil-indikaturi Natura 2000 għal fondi għal periodu ta' programmazzjoni li jmiss. U aħna eh, nikkonsidraw li kunem titi għal indikaturi attuali minar ma ma nitħlu fi diskussjonijiet futuri tal-MFF. Dawn kien jirigwarda il-mistoqsijiet ġenerali tal-priorità. Issa biex nitkellmu fuq il-azzjoni numru 8, kienem mistoqsija wahda mela t-Sinjora Gilera Garcia, kif nistaw aħna nżidu sinerġiji bejn il-fondi u s-settur privat u anki sur mezmeker, de mezmeker, ek aħniex aħna intenzjoni nħorġu fi kriteri futuri għal faċilità. L-għonet fuq settur privat. Aħna identifikajna f'din il-pjantazzjoni illi l-lum hemm istrumenti innovativi biex jipromovu din l-azzjoni il-propieta privata u tiġri ħafna fl-Europa di, mux fl-Europa, biss ma anki fl-Amerika per eżempju, u għanna niprovaw nistimulaw dan investiment fil-konservazzjoni ta' natura bi proġetti piloti e, biex nis investu f'din id-direzzjoni. U dan il-approċ biex l-art privata tiġi protetta aħna ma naraw l-ebda riskju ta' abus u laqqas ta' sinerġiji bejn il-finanzi. Fuq il-PAF, jeżistu kriteri għax eh, l-azzjonijiet huma eleġibli biss meta jkontribwixxu għal biodiversità u għal ġlida kontra it-tibdil klimatiku. Allura, il-ftehim bejn il-Kommissjoni u l-IB ija biex li e ib tamel evalwazzjoni tal-kontribuzzjoni ta' kull proġett tal dawn l-aniet u l-Komissjoni mbagħad konsidera dawn meta tqis l-eligibilità ta' proġetti jew ieħor. Barra minnek, hekk l-investituri li rċevu il-fondi irridu jagħmlu rapporti fuq l-impatt fuq l-impatt adattazzjoni tal-biodiversità. U rridu nizguraw illi ikun hemm biżejjed kriterji. Il-mistoqsija numru 9 fuq il-kap, il-mistoqsijiet kienu fuq kif aħna rridu namlu evalwazzjoni fuq l-impatt tal-kap fuq il-biodiversità minnaħa ta' Florence U anki fuq kif nistaw nżidu sinerġiji mal-kap minnant is sinjura Garcia, Aguilera Garcia. U anki jekk il-kap iex ambizjuża bizzejet biz biex eh, tamel titjib minn għanti Sidur Gebrandi. Fuq l-evalwazzjoni tal-impatt tal-kap fuq il-biodiversità u anki fuq l-użu ta' risorsi finanzjarie għal biodiversità skont natura 2000 u anki fuq l-użu fil-natura 2000 biex nikkompensaw il-beneficjari, dana se sir fi studju dedikat fuq dan is-suġġett se imnedi fl-2018 da. U Allora l-għana unek f'tas kont din nazzjoni e għalli namlu evalwazzjoni tal-flus allokati f'dawn il-periodi u kif qed u dawn il-flejjes. U u għafl-istess jinn namlu evalwazzjoni ta' riżultati illi ġew miksuba b'dawn il-fondi. Fuq il-kompens il raġuni għalli xaħna semmejnija b'mod speċifikat u għadġat kellim fuq dan huwa illi għandu jkonna għandu nkunu żguri li dawn il-dawn eh, eh, il-kompensazzjonijiet qed jiġu bisħieħ. Hemm eh, użu potenzjalment iktar wiesa ta' din il-miżura u anki bekk iridu nipruvaw nifmu anki għaliex mhux qed jidduża iktar mm, fil iktar din l-azzjoni barra mill-użu attwali tal-allokazzjonijiet finanzjarju biex jiskuraw anki li l-autoritajiet jasmu din informazzjoni għal ġestjoni ta' dawn is-sidi mal-bdewa u biex namlu taħriġ mm, għal-bdewa eh, għal-servizzi tagħhom għan potenzjal kbir hawnhekk. U punt ieħor eh, li nixtieq nagħmel fuq il-kap hemm eh, deklin kontinwu tal-ispeċi u tal-habitat u jgħidinna li jemżon ta' iktar integrazzjoni, iva dan huwa veru, jemżon ta' integrazzjoni ulterjuri. U f'dan il kontest aħna fil-Kummissjoni nishtiqu najdu illi il proposta tal kummissjoni hawnhekk biex niprojbixxu l-użu tal-pestiċidi f'ċerti zoni eh, ġej votat eh, negativ fil-Kumitat tal-Agri u li fil-plenarja Eh, dan un najt li dan huwa għal biodiversità mhux għal protezzjoni tal-ispeċi tal-ispeċi u jagħmel sens ukoll li ma jintużawx dawn il-pestiċidi. Dina tkun verament punt eh, a favur tal-integrazzjoni. Fu l mistoqsija numru 11 fu ċerti atturi eh, ekonomiċi bħal eh, sajjeda Eh, risorsi għal forum sostenibli ta' sajt u jekk il-benefiċi tal-ekoturizmu fil-sajt sostenibli bħala servizz tal-ekosistema jistax jiġi konsidrat. Dina kienet mistoqsija ta' Signora Briano. Aħna nishtiqu ninvolvu l-organizzazzjoni ta' sajida u anki organizzazzjonijiet oħrajn, pero fil-żoni marittimi din hija importanti ħafna din nazzjoni dan huwa importanti ħafna biex niżviluppaw il-miżuri anki għal eh, politika tal-siti ta' Marin 2000. L-azzjoni ma tagħtix iktar risorsi għal eh, sajt sostenibli ma skont l-azzjoni 11 se nifaċilitaw użu aħjar tal-risorsi finanzjari li ġa jeżistu. Illum eh, fil-biodiversità dan jista' jippromuovi riżultati aħjar. L-ekoturizmu iva fil-fat u il-sajt sostenibli huma importanti bħala servizzi tal-ekosistema. Kienem mistoqsija oħra fuq l-azzjoni numru 12 minnati The Mask Maker fuq il-finanzament tal-konnettività u l-infrastruttura ħadra fil-programmi ta' natura u l-fejn. Kienem Hemm azzjoni waħda li ammirata biex tiżviluppa kriteri għal infrastruttura ħadra fl-Europa kollha u dina nistgħu ninkluduha fil-MFF li ġej u tinkludi anki l-kapu l-program ta' Zvilupp rurali, ma biex nizvulaw biex nizviluppaw l-użu attuali tal-programmi ta' zvilup rurali, l-istati membri jista' jużaw anki risorsi oħrajn. Fl-opinjoni tagħna anki dan Eh, jista jiġi risolvut dawn il-programmi. Mas issa fuq l-aħħar priorità dik tal-komunikazzjoni u l-outreach u n-ten fuq il mistoqsit illi jirrigwardaw dan is-suġġett kien hemm waħda ġenerali minn is-Sinjora Briano, kif il-membri tal-Parlament jistaw jikontribisġu għat-tixrid tal-azzjonijiet proposti biex eh, nejnu eh, il- il-ksib ta' dawn il-miri. Din hija mistaqsija tajba, din il-pjantazzjoni għal kulħadd għal ċittadini Ewropej kollha, u naturalment jipprova jinkludu anki l-Parlament. E l parlament jista' jkollu rwol importanti fuq il-benefiċċji ta' direttivi natura u fuq is-soluzzjonijiet li jistgħu e, jirsolvu kwistjonijiet importanti fuq l-aħjar prassi, fuq il-konservazzjoni, fuq la fuq l-iskambju ta' arfin u anki fuq l-involviment tal-stakeholder, specialment il-propietari u dawk li użaw l-art. Aħna għanna brochure importanti fuq din l-pjantazzjoni fil-lingwi kollha u nittamaw li nkunu nistgħu eh, jiġi użat anki fil-laqat bilaterali ma l-istati membri anki involvu l-stakeholders minna ħatana aħna nilqaw eh, l-involviment tal-MEPs u zommu f'moħkom li dawn nazzjonijiet biex iġibu valur fid diskussjonijiet għal periodu li jmiss l-MFF li jmiss irridu nikkonsidraw ma xir rwol tagħkom ta' bħala parlamentari jista' jkun importanti ħafna. Fuq il-kwistjoni 13, fuq l-azzjoni 13, hemm mistoqsija ta' Signora Briano kif nistgħu ninvolvu aħjar il-Kumitat ta' Reġuni eh, kif għanna nikonsidraw l-opinjoni tagħhom anki fuq il-pjattaforma teknika Eh, bejn il-Kumitat ta' Reġuni u il-Kummissjoni. Nista' niżgurakom illi il-pjantazzjoni jieħu nota tal-opinjoni tal-Kumitat ta' Reġuni għax il-Kumitat stess kien involut fil-iżvilupp eh, u se jkollu ruol anki fil-pjantazzjoni. Eh, per eżempju, l-azzjonijiet 1, 6, 13 u 14 mish fidejna nekkommentaw fuq risorsi. Il-komitat, il-komitat jista jalloka unek maħna konvinti illi il-komitat ta' reġuni jaqbel perfettament. Issa, din il-pjattaforma konġunta teknika fuq il-kooperazzjoni fuq l-ambjent. Il-lum diġa teżisti imma għanna intenzjoni namlu workshop, seminari, konferenzi biex nimplementaw Eh, un-incentivaw l autoritajt lokali biex kunem hemm implementazzjoni iktar intelligenti ta' direttivi. Eh, fil-tini programm dan dinja pjattaforma li hemm waqfa mill-Komitat ta' Reġuni Kummissjoni biex jiffaċilitaw id-dialogu u eh, l-iskambju ta' informazzjoni. U naturalment jista' u se jkun applikat għal direttivi anki natura. Kien hemm mistoqsija waħda minnant is-Sinjura Briano fuq l-azzjoni 14. Jekk il-wirt kulturali intangibli se jkun kopert anki taħt din l-azzjoni u anki kif iċ-ċittadini jistgħu japplikaw għall-Unjoni Ewropea għal-sena Ewropea tal-wirt kulturali tal-2018 aħna nikkonsentraw din l-implementazzjoni ta' din l-azzjoni u anke l-interazzjoni bejn l-assi kulturali eh, intangibli u dawk naturali. Hemm opportunità ta' sinerġiji bejn dawn iż-żewġ eh, lati tal- tal-wirt. Id-detalji fuq il-sena Ewropea eh, se tiġi konsiderata fil-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Parlament, il-Kommissjoni diġa eh, tkelmet mal-autoritajiet nazjonali u eh, anki għal proġetti ta' fondi Creating Europe, anki f'dawk li jirregwardaw Creating Europe. U mat l-aħħar slide, ja fuq il-futur, fuq il-passi futuri. Dan huwa programm ambizzjuż li rigwarda ħafna operaturi għal sentejn u nofs, waħda minn dawn azzjonijiet diġà eżittit, ċoe il-proklamazzjoni tal- Eh, tal-ġurnata ta' natura 2015 ta' Mejju kena din il-konferenza dedikata fis 3 ġunju illi kienet konġuntament mal-Kumitat ta' Reġuni u l-Presidenza Maltija kienem Timmermans illi tkellem fuq l-impenn minnaħat tal-Kummissjoni kollha kammi lejn in-natura u din il-pjan u sen ners u lejn kollu diskużjoni tal-Kunsil fuq din il-pjan. Imma kien hemm mbagħad mistoqsijiet ġenerali fuq il-pjantazzjoni illi jekk ikolli ħin eh, se nirrispondi għal-jom. Mm, kienem wahda menati poċ. Għalix aħna ma natux iktar eh, enfasi fuq ċerti eh, drivers ta' telf ta' biodiversità. Aħna flok ma milna settur b'settur tajna gwida fuq kif ninkorporaw dawn is-servizzi ta' ekosistemi u naħsbu illi eh, nistaw nġibu ħafna fl-enerġija, l agrikultura u trasport. Kienem anki eh, għaliex mm, poċ de mazmakeru oħrajn saqsew għanna nafu fil-Kommissjoni illi il-polinaturi huma essenzjali għall-ekonomija u anki għas servizzi tal-ekosistemi li juman palissa qed jiddeklinaw. Il-kwestjoni e, eh, riguarda id-direttivi ta' natura għax ħafna e, speċi ta' polina, polinaturi, pollinators, li juma inklużi fil-leġislazzjoni ta' natura pollinaturi. U din hija inkluża u dina ti riguarda ħafna l agrikultura is-saħħa tal-pjanti riċerka. L-Kommissjoni se terġa' titkellem fuq il-kwistjoni tal-pollinaturi u però barra mill affas tal-pjantazzjoni. Kien hemm anki mistoqsijiet fuq għaliex hemm eh, inizjattivi fuq Trans-European Network eh, minnant is-sur Demezma Keru sur Ber, Signora Berder. Entkom tarfu li pjan fih azzjoni speċifika li ti promovi infrastruttura ħadra, eh, konnettività tal-siti natura l-fejn u peress li aħna maridna maridniex aħna nitkelmu fuq il-futur tal-MFF diġa issa. Aħna għanna dawn il-kriteri u dan aktar tard jista' jkun illi se jagħti l-kontribut tal-MFF jekk jiġi konsiderat illi azzjoni speċifika fuq dawn it-TN tista' eh, tagħmel sens imma f'dan is-sens il-guidance nistgħu diġà verifikaw kif nistgħu niddefinixxu l-livell Ewropew eh, li li għandhom jiġu konsiderati mbagħad fil-perspettivi finanzjari. Kien hemm kien żewġ mistoqsijiet mingħand eh, Desmazma Keru Brandi il-pjantazzjoni jikkontribwixxi bla dubju eh, mod sinifikattiv għal biex niksbu il-miri ta' biodiversità. Però rridu najdu anki li l-pjantazzjoni waħdu ma jistax wassal għal miri eh, għaliex hemm bżonn azzjoni oħrajn li għandu tiħdu barra mid-direttivi jekk eh, inħarsu lejn il-miri 2, 3, 4 u 6 eh, dana huwa kontribuzzjoni mhux eh, panaċea. Umbat, Hemm mistoqsija oħra, hekk se jkollna biżejjed rida politika biex niksbu il dawn il-miri jekk se jkun hemm prioritajiet oħrajn. Dan pjantazzjoni fih 15-il azzjoni konkreta hemm iktar minn mit subazzjoni, ħafna minnhom se jintnidu fl-2017 u rridu jinkisbu sal-2018, aħna se nagħmlu progress eh, kbir għal ta' implementazzjoni u nikkonsidraw aħna illi dan il-pjan ta' azzjoni u anki id-direttivi għatu pedament importanti ħafna għal politika ta' biodiversità. Miex biss qed eh, inżidu eh, l-implementazzjoni, ma anki nistgħu nżidu l-irida politika u l-appoġġ jekk aħna nqisu il-fatt li dan il-pjantazzjoni mhux mill-DG Environment ġi minn proġett mill-Viċi President Timmer, Timmermans li inkludi anki Katajnen u anki ħafna servizzi l kummissjoni u aħna manna lebda dubju illi illi dana kien anki grazzi għal viċi presidenti tana u il li hemm impenn kbir minn tal-Kummissjoni u anki nittamaw li l-Istati membri isibu l-istess impenn u rida politika. Jekk il-pjan ta' azzjoni inkludi anki l-speċifiċità ta' kull Stat membri, dana saqsa s-Sur Gebrandi, bla dubju fuq din l-speċifiċità se nitkellmu fuq għal din ir-raġuni aħna għanna dialogu bilaterali, il-Komitat ta' Reġuni u anki l-autoritajiet nazjonali, lokali. Iva, nistanajt Iva. Fuq il-fat li għandhom jiġu inklużi l-impenn tal-Stati membri u anki tal-partit interessati, dan il-pjanġi mamur mill-kontribuzzjoni minnaħa taħħom propju. U għana nikonsidraw li dan pjantazzjoni jitkellem fuq dawn il-kwistjonijiet. U ma narawx għaliex dawn it-ħassib illi eh, sissa ma domx jiġu adottati u jina sen, aħna sen użaw l-isforzi kollha biex nimxu f'din l-azzjoni. Umbat xi mistoqsijiet li ma kienux fuq l-ebda azzjoni speċifika, però jina sen natjom risposta bl-istess mod. Waħda minnhom kienet nantestinu l-gebrandi fuq il-kwistjoni tal-foresta fil polonia e, Ek nistawx natu aġġornament fuq l-istat attuali. Nista' ngħid il l autoritajt Polaki batu risposta għal għall-opinjoni eh, raġonata fuq dawn il-foresti u huma irrifjutaw l-akkuża minnaħat tal-Kummissjoni fuq ksu tal-artiklu 61 u 612 fuq id-direttiva tal-foresti u tal-safar u aħna naħsbu li l-autoritajiet mandom lebda intenzjoni waqfu il-qtih tal-foresta u la darba il-Komissjoni tkun analizzat il-risposta naraw xinu l-pass li mis. Intkom tafu li aħna edin issa fil-pass li jiġi qabel il-possibilità li nihdu azzjoni legali fil-qorti u ma tisur utamar il-grasslands il e, jekk dawn il-żoni jistawx jitneħew. Iva, e, u e, għed jista jitneħewm bħala Eh, imma e, ambientali biex ikonna dawn il-bar permanenti. Issa, eh, dina edda spiegata fil- eh, fil-gwida, fil-kap. U jina et nara li ħana fil-Kummissjoni nitamaw illi se jkun hemm dejjem iktar minn dawn il-bwar permanenti. Aħna nħossu illi il-bwar kollha għandhom ikunu permanenti u sensitivi. Eh, a zoni oħjar hemm subazzjoni fil-pjantazzjoni li huwa propju mirat għal dan. Nittama li jina tajt risposta għal mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Nirringrazzjak ta' din il-prezentazzjoni eżawrjenti naħseb li kien hemm bżonna. Għax jina ċevejt 45 mistoqsijiet biex eh, mill-membri tal-Komitat Ambientali nittama li l- il-kollegi ħadu tweġiba tajba għal mistoqsijiet ta'kom, iżda niftaħ il-kelma lilkom għal iżjed segwitu fil-reazzjonijiet ta'kom jew mistoqsijiet is-Sur Florence u s-Sur Dorfman. L-ewwel net, Sinjura Kadenbach, mbagħad eh, indikaw jekk tixtiequ runi jekk tridu tressu l-mistoqsijiet tagħkom u mbagħad fit-tieni round nistgħu neġa' lura l-persuni li oriġinarjament ma kellhomx mistoqsija l komissjoni Mela, grazzi ħafna. Grazzi l komissjoni Nara li, nista nara li għamiltu sforz kbira unek. Għamiltu l-almu ta'kom biex ikolkom influenza pozittiva fuq il- fuq il-natura l-2000 u fejn sejra diffiċli ħafna u bekk nirringrazzjak iżda għandi mistoqsija jiena fil- um, jiena bidwi u rrid l-implementa l-affarijiet li tiddeċidu intkom jiena fl-aħħar fil-katina kollha. Jiena m'għandix problemi bin-natura l-2000 ma kellix uh, man ma weġġajċ issa għandi problema, iżda għandi problemi fondamentali li huma ta' tħassib reali. Eh, per eżempju, il-bikarnivors eh, iżda u l-kormoranti, per eżempju, il-pup. Eh, fil-kormoranti, per eżempju, f'pajjiżi u anki fl-Awstrija, dina kienet ta' disastru, katastrofija għalina kienet il-livell l istatus tal-konsolidazzjoni u għatajib u koll. Dan ifisser li il-kacċaturi il, jistaw u ma liberi li jamlu l-kacċa Naħseb li l-konservazzjoni, l-istatus tal konservazzjoni għandu jkun iżjed ċar, dan ifisser għal kulħadd Dawna kienu għet jitilfu il-tħul taħħom, il-lajxin taħħom. Mm, rridu namlu xaħġa dwar dan. U l-istess japplika definizjonijiet fil-gwad tal-pub. E, Jena nar is-sebt kont fi Svezja u e, saqsej dwar il-status tal-konservazzjoni hemmhekk u l-gvern Svediż għamel stima um, konservativa dwar l-istatus uh, eh, tal-pup u l-Komissjoni eh, qed uh, taffaċċa din il-problema b'mod kurjuża qalet li dana mhux eh, tajjeb u dana wassal għal tilwim bejn il-Komissjoni u l-Gvern Svediż. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, uh, il-sitwazzjoni aħħarija hija li l-pup qed qed jitlu fil-żoni fejn hemm ir fil fl-Iżvezja. Eh, ma tidix daqstant drammatika, iżda dawn l-annimali qed jinxterdu kullimkien fil- eh, fuq 10 eh, u 20 u 20 ta' kilometri u l-sieda tagħhom is sidi ma jistawx għom kollha flimkien għana nagħmlu xi ħaġa dwar dan dan huwa l-istatus ta' konservazzjoni ta' dan din l speċi u dan ifisser li jekk l-NGO jgħid li jridu nħarsu lejn il-popolazzjoni tal-van tal-Ewropa e, biex naraw jekk irridu għom jew le, e, ma rridux dan importanti għalina wkoll bħala bdewa li nkun involuti, eh, ma triċ tamel kull ma jridu l-bdewa, ovvjament, iżda f'xi pajjiżi għandek sitwazzjoni ħjar minn oħrajn ma nistax nil-menta dwar il-Ġermanja, ma tantx hija sitwazzjoni ħażina hemmhekk. Iżda ma naħsibx li l-kumpens se jipermetti ebda bidwi li illi joqgħod id-dar u ma jagħmel xejn u bekk il-prevenzjoni tkun aħjar u setajn il-bdewa fil-xolom. Dak huma l-punti u l-nin tiegħi. Mela, signori għadar boħra, kollegi mill-Kummissjoni, l-lum intkom ma semmejtux laqas darba li l-bdewa jridu jkollhom paga sostenibbli xi ħaġa li jistgħu jgħixu fuqha dawn il-miżuri li jridu jitlu fis seħħ aħna bdewa inti u anki jena trid timplementa l-miżuri iżda bidwi li tikollu eh, flus li jibqalu f'idejh għandek tliet snin eh, fejn kien hemm tliet snin fejn il-ħalib kien irħas mill-ilma. Eh, għal tliet snin konsekuttivi kif il-bidwi kif jista' jimplementa l-miżuri sostenibbli jekk m'għandux flus fil-bank. Jiena mm, ma rridx nikkritika dan il-programm, iżda rridu nerġa' nevalwaw il-pak illi huwa bizzarru. Situazzjoni bizzarra għanna unek, grazzi ħafna Sir Florence, Sir Doffman issa. Ningrazzjak. Mela, sen kompli minn dak li intqal is-Sir Florence jidirli illi f'din id-direttiva tal-flora u tal-habitat li hemm fuq il-karta hemm ammont ta' flessibilità fil-kwad tal-istatus. Iżda fil-kwad tal-dinja reali ma teżistix u fil-fatt il-kelem tagħna xi eżempji il comorants il comoranti il-pup dawn huma annimali speċijiet li f'ħafna partijiet fl-Ewropa qed jiġu medda bl-estinzjoni. U l-isforzi Ewropej qed eh, kellhom lat pożittiv, kellhom konsekwenzi pożittivi, iżda naħseb li issa morna li l-in minnem u għana najdu li issa għana l-istatus ta' konservazzjoni Irrid ikollok il-grad ta' flessibilità, però eh, meta tħares eh, tajjeb fuq il-karta, iżda meta tħares tara kemm speċijiet ġew riklassifikati dan l-aħħar huwa zero. Zero mhux qed iseħħ u bekk eh, wasalt għal-lupu naf setajt il-Komissjoni għax jumejn ilu kena laqaf fil-Komitat ta' Reġunijiet. U kienem l-istess pozizjoni mill-Komissjoni, l-istess punt, il-koabitazzjoni taħdem, um, il- fej l-pup jistaw jajxu ma animali oħra, iżda eh, huwa possibbli iżda diffiċli però dan huwa bħal bnedmin mal-firin fil-belt għanna eżempju fil ġermania popolazzjoni tal pup kieku ma kienx hemm intervenzjoni u intervenzjoni mhix possibbli f'ħafna pajjiżi, mela l-popolazzjoni tal pup jirdoppja fi żmien tliet snin u f'xi punt għandek bilanċ naturali li huwa stabilit illi iseħ meta il-mos il u il- naċ jikluhom kollha u għandek situazzjoniet partikolari u għamnek nirreferi għal għal minn fejn jena niġi jena fil-montani għanna il-naċ u il-mos ma jistax ikollok il-dwili għax aħna għedin xi eh, miet ta' metri il-fuq mill-level tal-bahar u jrid ikollok wieħed jew ħaġa jew oħra mhux it-tnejn Umbat tħares li biodiversità fl-Italja għandek eluf tal-pop skont l-istimi nofsom. Issa, tħaltu mal-klib. Ġifri, mandekx l lupu fil ċentru tal-Europa, għandek eh, speċi ibrida issa. U dan ifisser li huwa żjed diffiċli għax mandek l-speċi hawnhekk fi żmien fl-Italja se jkollna biss dawn l pup ibridi għax jiżviluppaw malajr għandek il- um, qed jitħaltu mal-klib u bekk ikollok l-annimali ibridi li qed jagħmlu flimkien. Dan xi fisser? xamel is-sens hawnhekk u x'tip ta' koabitazzjoni jista' jkollok bejnhom. Irrid ikollok il-bidja anke fil-muntanji u trid tiżgura illi dan iwassal għal biodiversità. U mbagħad jekk ikollok ir-rieda li terġa' tintroduċi lill-pub kulimkien fl-Ewropa kemm se jkollok inqas biodiversità għax jekk ikollok inqas fil-żoni montanjużi jista' jkollok lupu iżjed iżda għandek eh, speċi toħra li qed jonqsu. Grazzi ħafna Sir Dorfman. Issa Sinjura Kanemba. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni għal eh, prezentazzjoni dettaljata ħafna u għal tweġiba dettaljata għal mistoqsijiet tagħna naħseb strutturalment kien eh, ħaġa tajba sabiħa biex nsegwa Eh, nixtieq nżid ħaġa eh, li dawn l-insetti li ddakru ehm, inti spiegajt x'qed jiġri forsi nistgħu nerġgħu lura għal mistoqsijiet tiegħi fuq il-pollinators u u meta smajt dak li intqal minn qabel eh, mill-kelima ta' qabli jina naqbel mux ma kollox jina kena dikurazzjoni eh, diskussjoni fuq il-ħarsin tan natura fuq il-bives u il-lotters li jieklu il-ħut għanna kontroversja għonek eh, miex kwestjoni ekonomika biss, iżda li taċċetta l-ġura natura l 2000 u fil-reġuni differenti u l-dewa li jtiġu affettwati, l kacċaturi u għandhom il-lobbies għawijin taħħom u koll u jitkelmu ħafna fil-medja u għandek il-dawk li ħarsu natura mbagħad l-ekoloġisti minna l oħra u bekket noħol u situazzjoni ta' konflitt u jista' jkun tista' tkun sitwazzjoni mqanla wkoll kontroversja li mhix li jista ma tkunx basata fuq ix-xjenza għandna bżonn ta' kondizzjonijiet ċari li jiġu um, stabiliti mill-Kummissjoni biex intejbu li biex najnu biex is-sitwazzjoni tittejjeb għax attualment għandna l-pressjoni pubblika u nispiċċaw uh, ħaġa nofs misjura biex najdu hekk u għandek interpretazzjoni differenti tal-ħafna eh, possibilitajiet loġistiċi, għandek situazzjoni f'reġun, iżda f'reġun ieħor għandek eċċezzjonijiet. F'xi żoni hemm il-possibilità li teħu azzjoni u mbagħad in-nies jgħidu għaliex mhix taħdem di fir-reġun tagħna u rridu neħu konsiderazzjoni l-ħafna interessi differenti involuti hawnhekk u l-gruppi tal-interess u nsibu bilanċ bejn l-istrumenti differenti biex neħu l-lakuna kemm jista' jkun. is eh, desmes meħar. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kommissjoni għal prezentazzjoni tant dettaljata tagħha billi wieġibt il-mistoqsijiet kollha. Jider biċċar li qed tipprova qed tagħmlu sforz biex twieġeb il-mistoqsijiet tagħna għad fadalli xi mistoqsijiet se nibda billi ngħid li għandna aspettattivi gbar ta' dan il-pjan, eh, specialment fil tal-gwida li tista' tingħata fin-natura għalfejn u fl-implementazzjoni biex intejbu, intejbuha. Mela, il-pjantazzjoni fil fatwa pass il qoddim Iżda. Fl-aħħar mill-aħħar, il jot jekk huwa jekk tista' tikseb l-anijiet taħt l-2020 Eh, u l-Komissjoni hawnhekk qed taċċetta li għandna bżonn ta' iżjed azzjoni li fil-fatt l-azzjonijiet attwali mhumiex biżejjed. U bekk mhux ċara li hija kif il-Kummissjoni biħsiebha tinkoraġixxi u tappoġġa azzjoni oħra u xini skedata biex iseħħ wara l-2020. Il-biodiversità hija kwistjoni li mid-definizzjoni tagħha għandha bżonn ta' azzjoni u strateġija fit-tul. U aħna hawnhekk eh, maqbudin f'qafas finanzjarju u mod kif eh, naħdmu li jotta l-meda ta' żmien fil-qosor. U dan huwa xkiel għalina. Eh, irridu neġa' nasbu dwar il-viżjoni tagħna kif nista' nfasslu l-istrateġija fit-tul Speċifikament hawnhekk qed naħseb dwar xi punti ta' azzjoni li enfasizzajtom fir-rapport tiegħi, eh, pereżempju l-infrastruttura ħadra, il-netwerk ta' DNG. Ma naħsibx li għana proposta reali u tangibli għawnek. Jena sentenni dak li jett, aħna mxeklin, uh, għax eh, marbuti ma' medda ta' żmien qasira iżda għandna neġu nikonsidraw l-approċċ tagħna u nħejju dan il-punt aħjar, l-approċċ tagħna aħjar. Għanna nipprovaw eh, nażlu sistema żiet ħadra eh, b'interkonnessjonijiet aħjar u l-istess għall-pollinaturi. Dawn et qed jiġu marbin issa tini hija kwistjoni eh, kruċjali u għandna naħdmu fuq b'mod olistiku. U għanna bżon ta' eżjetazzjoni konsistenti u viżjoni iżjed koherenti u idea aħjar ta' dak li jista' jseħħ fit-tul. Bek nerġa' inkoraġi l komissjoni biex tkompli fix-xogħol tagħha hawnhekk. Grazzi ħafna. Issur Flanagan. Grazzi ħafna, Mela, tkellim dwar punt li importanti u fl-esperienza tiegħi li żiet importanti fil-gwad tal-direttiva tal-asafar u tal-habitat u eh, fil-gwad biex in-nies jaqblu magħna u din għandha x'taqsam mal-komunikazzjoni jiena naqbel mal-konservazzjoni u hija essenzjali għal-ġejni tagħna iżda jekk ma jkollokx il-konsultazzjoni man nies minn qabel l-affarijiet imorru stort u b'mod serju u anki u din id-direttiva fl-Irlanda il-konservazzjoni ma seħħitx fil-fatt dak li seħħ eh, kien illi aħna ħriġna għazinna siti malajr kemm jista' jkun um, ma, ma lejn id-dettalji u spiċċajna f'sitwazzjoni fejn intkom titkellmu dwar komunikazzjoni tista' timmaġina f'sitwazzjoni fejn għandek l-artisti li jintazlu u ma jagħtuhomx l-ismijiet kif suppost, ma jirreferux għall-artijiet kif ilhom marrufin għal xi mit sena xi każijiet. Eh, Ħanatikom eżempju. Jiena neħu l-fjul mill minn eh, Clune Chambers Bug aħna aħna nirreferu, illa nirreferu għal dan il-post pala kun klimbag għal miet ta' snin. U meta tajt in-nies li ma jistawx jagħmlu xi ħaġa fuq art partikolari, żgur li għandkom tafu li sem korrett tal-art, f'dan il-każ u dan seħ f'ħafna miet ta', ta posti differenti f'każ partikolari eh, raġel illi illi kien kellu l-art tal miet ta' snin jek taqbel eh, miegħu fi Klunking Bang għal 70 sena. L-ewwel darba li sar jaf dwar id-direttiva kien meta membru tal-Pulizija Marja mar jgħidlu illi jekk ikompli eh, jaħdem dak dik l-art jiġi arrestat u jista jispiċċa l-ħabsa tliet snin u jrid iħallas multa ta' nofs miljun. Oro, bekk komunikazzjoni, kena problema fil-komunikazzjoni għawnek, nisaw naqblu dwar dan, iżda xinija l-problema fil-komunikazzjoni mal-Unjoni Europea u l-Kommissjoni e, fil-politika tiegħi jaqbel n ngħid iva t kiza ma kienx tort u l-gvern tagħna ipprova jitfa' tort fuqkom iżda ma ħax il-konsultazzjoni minn għandna, tibda ta' konsultazzjoni li seħħet fil-fatt kien tip fil-kompetizjoni tal-qaws fejn inti <laughs> tispara il-vleġġa u mbagħad tagħmel il eh, tarka fejn trid eh, tolqot. Aħna ma kennix l-awtoritajiet reġjonali, l-uniċi li kellna kienu imwaqfin biex tieħu flejes mill-Unjoni Ewropea biex niżguraw li eh, post kien iżjef ir minn ieħor Dan mhux se jaħdem, għandna bżonn tal-impenn mal-Parlament tagħna. Aħna għandna Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u fil-każ tagħna hekk għandu jseħ iżda sfortunatament kollox isir meta aħna fi Strasburgu jew meta għanna nkunu fil-laqa tal-komitat għanna tax ma tanċaw fil-komunikazzjoni trid isseħħina nappoġġa fl-istess waqt minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni Jiena kont fej bag fil-wetlands jew peatland kif tirreferu għalihom fil-bog ma' nies li għal sekli kellhom il-fuel tagħhom hemmhekk u ma kienx hemm konsultazzjoni magħhom u ħadd ma tkellimhom u ħadd ma spjegalhom spiċċaw eh, fil twim u ġlieda sħiħa il-polizija tagħna ma kellhomx m'għandhomx armamenti iżda dikinhar kellhom bżonn ta' armamenti għax wasal għal konflitt u sitwazzjoni fejn raġel li kien kellu design sena għalu li li ma laqas seta jidħol fl-artijaw kellhom jiġu eh, eh, xaħat kellu jġorru biex jasal fart tijaw jekk eh, ma tkomx tħallu l-affarijiet isiru hekk għaxinu il-rezultat, t-prova t-wassal ximkien, t-prova t-sforza l-xaħat, u xieqet sejġ, xaħat sejri metteħ fuqek, ċit tkun iżjed sottili, ċit t-diskuti man u da ma seħx. Fil-fat, jiena vegetarian, jiena napprezza l-flora u l-fauna, Jiena minix qed niġi minn min, jiena minix vandalu tal-ambjent, iza jina nafx qed iseħħ fil-żona tiegħi u wieħed irid jisma' dawn il-messaġġi. Aħna nitkellmu dwar l-ispeċijiet eh, medda u kulħadd huwa konxu kemm trid tkun sensittiv lejn dawn l-ispeċijiet u anki jiena trid tkun kawt iżda hemm speċi ieħor ehm, medda u din hija dawn huma l-nedmin. Di mhix eżaġerazzjoni jew jien qed nipprova nagħmel diskors hawnhekk dan huwa fatt. Għandna organizzazzjoni l-National Parks and Wildlife Service fl-Irlanda magħrufa bħala No People West of, of Shannon, jiġri ebda bniedem fil-punent Shannon ek jaħsbu n-nis, jek dana jaħdem, rridu taħdem di direttiva, rridu namlu konsultazzjoni, intkom titkelmu dwar korrenza mal-għanijiet soċjali. Iżda dana falla il-fokus fil-pajizna jittratta bis l-ambjent. Jiena minix qed nitopal inqas enfasi tal-ambjent, l-istess enfasi fuq l-ambjent, iżda neħdu konsiderazzjoni l-bżonni soċjali tal-popolazzjoni li illi konsennaw dan l-ambjent. Kenna l-eżempju fil-Borren eh, ħafna sinilu fejn il-bdewa għalulom biex jihdu l-animali tagħhom ineħħom minn hemm mbagħad isiru jafu li di kienet ġestjonata mill-bnedmin għal mijiet ta' snin li l-pjanti li kienu għet jippruvaw ehm, ħarsuhom kellhom bżonn l-annimali kieku tkellmuhom fil flowel eh, fil-stadju bikri kienu jafuħ dan. Fil-gwa tal-qasam tas-sajt, għana bżon tal-program trans fil- għax fil-postijiet kostali għanna ħafna sajjida għammek u dawn ġew identifikati eh, għal-konservazzjoni tal-tħt taħt MFSB u għanna diġa huma kopruti taħt il-sajt, dan jagħmel iżjed sens. Għandna bżonn ta' iżjed komunikazzjoni ġifieri hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar għax l-idea illi l-kelma ambjentalista hija ħaġa ħażina jew maħmuġa hija tal-waħx, iżad ekseħ għax eh, mintkom xe tkellmu n-nis minn qabel jiena naqbel ma' direttiva tal-safar u tal-habitat, iżda għandkom titkellmu ma' n-nis u tiħdu għom konsiderazzjoni għax huma sensitivi u koll u kull ma jmur qed isiru iżjed rari minn fejn iġi jena u meta jgħibu l-art illi kienu jġestjonawa qabel min se jkompli mex eh, jieħdu bżonn l-art intkom. Eh, ħadd mu se jagħmelek, aħna se nagħmlu hekk u jekk intkom ma tkomx l-appoġġ tagħna dan mhux se jsir. Għandkom bżonn l-appoġġ tagħna. Dak huwa sigret. Grazzi l-Sur Flanagan. Signora Oken issa. Jina se jitkellem fid-Danis. Jina nixtieq ringrazzja l-Kummissjoni għal xogħol eh, eh, kollu eh, tagħha vera tajn b'xogħla. Issa il-problema hawnhekk hija li mhix qed titieħed bl-ikbar serjetà il-flus li jisa jintużaw għal proġetti ta' natura għalfejn u għal biodiversità mhumiex qed jintużaw il-ija ħasra eh, u ta' dispjaċir jisa mhux iżjed minn hekk u jiena kuntenta l kummissjoni resqet dan il-punt il-każ tal-Polonja u bija Fize eh, fil-Polonja. Iżda dan qed iseħħ wara eh, tartwiż il-situazzjoni fl-Europa tiġi meqruda għax il-leġislazzjoni tal-Ewropea miex qed tiġi appoġġata. U hemm żewġ affarijiet li jista' jsiru biex biex ngħinuha. L-ewwel net rispett kif supposta l liġi u anki l-fatt li l-Kummissjoni tkun tista' tintervjeni meta jinkisru liġijiet. U t-tieni finanzi kif suppost parti minn dawn il-finanzi kif suppost għandhom ikunu flejjes li jintef u fil-kap. Għandek ħafna flus għawnek, timmiraħ u zommu dan il-flus biex tajt li jirrit jintuża fuq il-biodiversita u fuq il-natura u fuq il-natura in ġenerali. U kienem deklin f'dawn l-aħħar snin f'numru ta' asafar f'xi zoni u naħseb li dan huwa indikatur terribli dwar l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb. Jiena nixtieq li t-tfal tiegħi u l-nepotijiet tiegħi eh, fuq xi tipi ta' asafar li spiċċaw eh, ma domx jeżistu u fl aħħar nixtieq ngħid li għanna komponenti importanti tal-klima tal klima fil tal-Unjoni Europea dwar il-klima fejn saħħaħna fuq l-importanza tal-biodiversità għolja eh, fil-natura, miex dan mux lussu fejn għanna jkonna dibattitu jekk għanna jkonna l-pub. ħaġa stramba, eh, għax fil-passat eh, taħda bħala ovja li natura jem edha u tħarrisa issa qed naffaċċaw l essenzjonijiet u n-nies li jridu ħalsu biex iħarsu l-annimali iżda. Jiena naħseb li jridu nħarsu lejn il-każ ekonomiku kollu kemmu il-każ il-lat tal-klima u dak kollu. Jiena kontenta li l komissjoni semmi dan il-punt ħafna ħjar mill-li rajna fl-aħħar snin iżda għad irridu ikonna eh, li nkunu sodi fil-gwad ta' finanzjamenti u li nappoġġaw il-liġi u l-Kummissjoni hawnhekk għandha l-odot u l-kaxxa l odot jekk trid tużom. Grazzi ħafna u xattiħor li xti jitkellem. Sir Heisling. Grazzi ħafna. Sir Dorfman mhuwiex hawnhekk sfortunatament. Għax aħna nafu ħafna dwar dan id-dibattitu l-lupu dak li dejaqni fil-gwad tal-lupu huwa li għandna il-politika tan-natura l fejn għandna xi speċijiet li in ġenerali et jiproduċu iżjed il- l lupu oħrajn iżda trid tħares lejn l-istampa eh, olistika wkoll eh, ikbar għandna eh, xi speċiet li ntażlu u qed riproduċu tajjeb. U mill-banda l-oħra nara deklin kbar fil-biodiversità fil zoni tal-bidja għandna nħarsu iżjed lejn dan dak huwa l-punt ewleni kien hemm sħarriġ fil-żona tiegħi fl-aħħar 30 sena 95% tal tal tal-ċerf eb eh, għanna speċiet importanti ħafna li kienu jeżistu 20 eh, ta' snin ilu dan qed jiġu medda. Eh, kulħadd qed jitkellem biss dwar il-lupu, dwar il balotra dwar il-lotter U eh, dwar l-speċi toħra maħniċ qed neħduhom bis-serjetà għandna dibattitu kruċali fil-Parlament dwar il-żoni ekoloġiċi jekk se nippermettu l-bdewa li kollhom 5% tal-art tagħhom biex eh, iżommuha biex iħarsu biodiversità. Jekk il- il-Parlament se jkun favur li n-nies jużaw il-pestiċidi f'dawn iż-żoni żgħar ħafna dana dan hawnhekk se jkollna l-faqar intellettwali. Mhux jiġri biss tħassib dwar il-reġunijiet tal-natura l-fejn, għan il kummissjoni għandha tħares lejn sepi differenti kompletament ukoll. Irridu naru l-pak u l-effett ħażin li kollu fuq il-biodiversità fiż-żoni tal- bdewa. Mela, jekk ħadd iżjed ma jixtieq jitkellem, nerġa' lura lil l-isur eh, lil eh, Sur Rosa biex jala dan il sujġet Thank to all the MEP. Grazzi, Signora President, grazzi l-deputati kolla għal mistoqsijiet u l-kommenti taħħom l għennet ħatmu kontra il-pjan ta' azzjoni favur il-natura smajt illi intlaqat tajjeb imma kienem minħas illi xorta wahda miex bizzejiet. ħadna nota ta' dan ukoll l-Sur Florence. ħaġa li nista' ngħidlek hija li aħna għanna rispett kbir għas situazzjoni li jinsabu fija l-bdewa b'mod ġenerali, nafu kemm uh, jiexu situazzjoni diffiċli. Inti semmejt il-prezzijiet imma da m'għandhom xaqsmu xejn ma' natura 2000 imma uh, fl-modi u anki bħalissa natura 2000 forsi tista' titqis bħala pis addizzjonali Eh, u inti semmejt l-speċi problematiċi semmejt il-kormoranti ma dana jista japplika għal-kastri, għal-lontri u oħrajn. Jekk eh, dawn eh, għamlu dizastru fċerti kazijiet, imma hemm bżonn illi tittieħed azzjoni biex naraw x'jista' jsir. U għal ċerti speċi xuħut minnom għandhom status tal-konservazzjoni favorevoli bħal f'kas tal-kormoranti, tal-lontri u għalhekk huma soġġetti għal derogi biex inħarsu l-interessi pubbliċi bħas-sajt. Imma dak li jena ħadd mill-intervent tiegħek huwa dan illi aħna il-koll għanna bżon l-armonizzazzjoni u ċarezza dwar kif nindirizzaw dal-problemi għaliex eh, fċerti eh, uħut, uh, ċerti speċi mumiex um, ehm, eh, mux qed nagħmlu distinzjoni bejnietom f'ċerti każijiet hemm prassi tajba f'oħrajn prassi ħażina ħafna. Imma hemm kwistjoni waħda illi hija prassi ħażina uh, illi wieħed dejjem iwaħħal fi Brussell. U veru illi uh, namlu ħafna zbalji forsi fil-Komissjoni għal-leġislazzjoni imma il-mod kif tapplika il-leġislazzjoni hija kun applikata u implementata leġislazzjoni fuq livell lokali hija responsabilità lokali mhux tal-Komissjoni kien hemm l-eżempju tal-Pope Eh, fl-Svezja. Aħna bħala kommissjoni najdu tagħna fuq dan is-suġġett imma mhuwiex biżejjed illi wieħed eh, isemmi il-popolazzjoni viabli imma irridu nqisu affarijiet oħrajn għaliex fl-Iżvezja hemm ħafna taħlit bejn, bejn l-pup u eh, dana ma nistgħux ninjorawh. Is-Sur Florence semma u koll l-ħtiġijiet tal-bdewa u id-dħul sostenibli li għandhom bżon. Aħna dana ma semmejniex, imma tkellimna dwar il-kumpens illi għandhom jenataw minħabba it-telf li batew minħabba natura 2000. Aħna ovvjament inqisu il-ħtiġiet illi għandhom il-bdewa u li dana irridu jaqallaw lejxin tagħhom Eh, Sur Doffman semma u koll il-flessibilità fuq il-karta u hija propju għal din ir-raġuni illi pjantazzjoni hija meħtieġa li xaħna xnafu aħna ħriġna dan id-dokument l-ispirtu u l-ittra ta' direttiva u hija flessibbli jekk inti taqra maħna nafu b'ħafna każijiet eh, per eżempju, l-eżempju li ta' Sur Flanagan, fej ma kienx hemm flessibilità ta' xejn. Imma Eh, b'xorti tajben mu ukoll każijiet oħrajn fejn jeżistu prassi tajbin. Issa, fil il-kwistjoni tal-bniedem ta' l-pup, il-kwistjoni tal-bniedem mal-firin jew il-bniedem mal-pup, il bniedem mal il pup imma il-brida ma jis l-pup u l-firin bl-istess mod ħafna bnedmin iħobbu ħafna l-pup u ħafna minnhom ma jifmux il-perikli li rappreżentaw l-pup għal-komunità rurali hija huwa possibbli illi wieħed jindirizzad il-problema li xanna ħafna eżempji tajbin fl-Ewropa Eh, ma tlifna ħafna prassi tajbin illi kienu jwaslu għal bilanċ xira illi ma jħallux impatt devastanti fuq l-annimali li rabbu il-raħala u l-anqas fuq lejxin tagħhom. Għanna ma rridux illi inħallu l-pup imma mbagħad dana askapitu ta' speċi oħrajn, le xejn minn da. Aħna rridu illi nikkontrollaw l-pup sabiex l-ekosistema tkun aħjar titjieb. Sa fejn aħna nafu ma tantx eh, periklu illi l-pup se jitħaltu tant ma klib u annimali oħrajn illi se jispiċċaw l-pup u nispiċċaw b'xi tip ta' annimal ieħor. Fuq il-pollinaturi, Eh, aħna qegħdin naħdmu ma' I u DJ Sante minna ħatana biex nindirizzaw din il-problema li hija problema verament importanti dik tal-pollinaturi. Sinjura Kadenbach ukoll semmiet dwar id-differenzi minn reġun għal liħor Iva, aħna nafu bħafna każijiet fejn dan qed jiġi applikat sew u każijiet oħrajn fejn hemm ħafna prassijiet żiena. Aħna rridu nieħdu dawn il-prassi tajbin u nitrasferu nitrasferuhom fi bnadi oħrajn hemm ukoll il-dialogi li huma għaddejjin f'dan ir-rigward. Sur memek eh, u koll għal illi hemm stennijiet gbar, maħna nafu u koll li mux bizzejiet illi dan ikun miktub bl-Inglis fuq il-websajt tagħna, bżonn li dan ikun miktub bil-lingwi kollha biex ikollaboraw ma' l-autoritajiet nazzjonali u niddisseminaw din il-gwida. Issa, il-miri tal-Unjoni Ewropea sal-2020 għal miri tal-biodiversità sal-2020. Il-pjantazzjoni tejn ftit, imma xorta mhux biżejjed l-infrastruttura ambjentali hija ħaġa li tmur li lin minn netwerk ta' Natura 2000. Imma hemm u oħra wkoll jew ferm u dini għal-gwida dwar kif inqisu s-servizzi tal-ekosistema għaliex jekk fis-setturi kollha fil-kontijiet eh, ta' eh, nazzjonali eh, jitqisu kif jagħmlu ċerti pajjiżi dana jista' jagħmel ħafna sabiex ikun hemm din il-bidla fuq livell tas-soċjetà sabiex il-biodiversità tkun imħarsa. se jiġri wara l-2020? Problema mhux biss għall-Ewropa ma d-dinja għaliex taħt l-istrateġija globali attwali hemm ħafna miri illi um, se jkun possibli li aħna neħu għan forsi mux kolla ma ħafna minnom issa rridu naħsbu dwar kif jista' jkollna strateġija globali favur il-biodiversità li forsi nistaw uh, eh, nirrepetu ċerti miri illi diġa jeżistu fl-istrateġija attwali. Sir Flanagan, dak li tinti kien rilevanti ħafna dwar dak li aħna mannix namlu. Aħjar li konna l-aħjar approach lejn dawk li jużaw iħarsu l-art. Nistaw najdu najdu l-om Iva. Eh, proset kif qed taħdmu għaliex eh, intom eh, għandkom ħafna natura fil-pajjiżkom. Eh, irridu nikkomunikaw b'mod effettiv u rridu noqogħdu attenti illi ma nweġġawx il dak li qegħdin jagħmlu ħilithom. U bekk imbagħad tiġi imminata l-fiduċja. Ħafna drabi l-ambaxxatur lokali speċifiku biex jaħdem mal del partijiet ikkonċernati bidlu il- il-situazzjoni, ma, ma solvewx il-problemi kolla, imma Is-sol dan din is-sistema tista' issolvi ħafna problemi. Aħna hekk irridu nafu li hemm bżonn li nitkellmu man-nies ma nistawx immorru nżuru l-komunitajiet lokali kollha aħna bħala kummissjoni maħniex biżejjed nies biex nagħmlu dan, imma bżonn li nikkooperaw mod effettiv mal-istati membri u eh, anki mal-Kumitat ta' Reġuni u ma'kom bħala deputati parlamentari biex nibdew dialogu ġenwin u nibdew inrawmu din il-fiduċja illi għanna bżon. Aħna irridu e, nikkoperaw l-ambientalisti, sal-bdiwa, U e, dana e, ma, ma tax rizultati ħżiena kullimkien, alla folja kien hemm riżultati ħżiena f'ħafna partijiet. Umbat, kienem xaħat li semma il-rispett tal-liġi, ovvjament, u anki il-kwistjoni tal-finanzjament tal-pak għal-futur l-allokazzjonijiet li matwali eh, u ovvjament Iva nistaw niddiskutu fuq il-pak kif se tkun fil-futur il-mitigazzjoni u l-adattament għal bidla fil-klima u koll huma eh, elementi illi rridu inqisuhom. Dawna huma affarijiet immexxija minn natura u mhux biss minn natura elfejn. Għandkom raġun li tajdu li mannix biss nifokaw fuq dawk li speċi li qegħdin jikbru għaliex hemm ħafna speċijiet li mhumiex jikbru anzi qegħdin f'deklin eh, il-ħasra tal biodiversità uh, eh, huma il-bidliet illi jsiru ftit ftit natura l fejn mhijiex soluzzjoni imma hija buffer biex tnaqqas ir-riski. U fl-aħħar imma mhux lanqas grazzi għal dak li intom għattu fuq il-proibizzjoni tal-pestiċidi fil-żoni li huma ehm, ta' importanza ambientali u ekoloġika. Grazzi ħafna l-Sur Delgado Rosa għal eh, din id-diskussjoni, grazzi għal dibattitu li da kolla li parteċipaw. Kollegi, wasanna fit-tmim il-punti kolla fuq l-agenda tagħna għallum. Ikonna opportunità oħra eh, biex nitkellmu dwar dan is-suġġett. Jekk trid tista' tkellem is-Sur Delgado Rosa Eh, ras eh, waħdu b'mod eh, bilaterali. Tajjeb, mela, il-laqa li jmiss se ssir fi Strasburg il-ġimgħa d-dieħla nfakkarkom f'dan u mbagħad il-laqa tas-soltu tagħna fi Brussell fil-21 u 22 ta' Ġunju. Grazzi ħafna.